Good afternoon. Għan nofsinari tajp il kullħat Verament nispera li kelkom pausa u kelkom ikel tajjeb, ħatu ikel tajjeb. U issa għanna sa sitta u nofs tal-lejla xol. Għanna għatta petizzjoni nindirizzaw ejja nkunu effiċjenti ħafna biex nipruvaw inkopru kemm nistaw nkunu osra u eżatti. Mela, avvizi mill-qata koordinaturi għamilna l-agenda l-ġimma d dieħla ma kienx hemm rakkomandazzjonijiet, ma kienx hemm rapporti u tħanna it-talba għal punti bi diversi petizzjoniet li tinsemmi ħajjinalqu peress ma jiex iżjed informazzjoni minnant il-petizzjonant. Imma l-petizzjoni 884 u 900 tal-2016 ħallin jom miftuħax daħlet iktar informazzjoni mill petizzjonanti punt numru ħabmsa fuq iżjajjar għal-ċipru. għal Hemm programm aġġornat għal kull wieħed minnkom u peress ma nistax nipparteċipa fid-delegazzjoni b'xorti tajbanna ċer ġdid li huwa palċaki li ħajmexxi id-delegazzjoni għal ċipru koordinaturi ħajjodu deċiżjoni fuq il-pakket tal-proposti għal smieħ pubbliku u zjajjar E, fil-11 ta' ottubru u smiħ pubbliku li ħan organizza fuq il-protezzjoni ta' dedit tal-ħaddiema e, e, f'xogħol prekarju jew temporanju se jseħħ fit-22 ta' Novembru u gruppi għandhom jibatu proposti matul il-kontenut u l kelliema qabel 15 ta' Settembru. Il-kalendarju tal-2018 ġi approvat u bħala segwitu għal petizzjoni 747 aħna deċidejna li norganizzaw workshop u dan aħna nitolbu il-Policy Department si biex jieħu ix-xogħol miżuri preparatorji għal dan. It-talba għal BFD għat traduzzjoni ta' ta' tal tal-annes ġi approvat il u kol kellhom skambju ta' idejat internazzjani fuq l-ammissibilità ta' amendir tal-Kumitat dejjem ikun tajnuna li nirreferaw petizzjonijiet esistenti biex nirreferu għalihom għal ġustifikazzjonijiet tagħhom għall-emendi imma mhux se tkun kondizzjoni minn qabel għall-ammissibilità tagħhom. Mhux hekk biss kien hemm aġġornament tal-Peti Portal għall-informazzjoni tal-membri tal-Kumitat u bl-istess mod għalat ta' dokumenti. Issa, ngħaddu għax-xogħol li għandna war nofsina, illum war nofsina li qed nifhem li intom spiċċajtu e, is-sessjoni ta' filgħodu permezz ta' ta' rapport ta' ċittadinanza Ewropea u kien hemm xi kelliema għal dan is-Sur Marja għandek il-kelma. Sinjura President, grazzi ħafna. fuq ħan nitkellem fil-qosor fuq dar rapport. Huwa importanti ħafna ħafna skont jiena il-fatt li jkollna dan ir-rapport fuq il-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea l-2017 meta kont ktibt l-ewwel ktieb fl-1993 fuq il ċittadinanza Ewropea għall-Istitut Ewropew tal-amministrazzjoni pubblika kien opportunità li diskutu dan is-suġġett u kkonċentrajna ruħna fuq id-dritt tal-moviment ħieles bħala dritt taċ ċittadin Ewropew. Dritt politiku li huwa differenti minn dak mid-dritt Ewropew, id-dritt tax-xogħol. Tkellimna wkoll fuq id-dritt ta' petizzjonar. Dritt li jiġi eżerċitat b'mod importanti ħafna fil-kumitat tagħna Allura, din dan ir rapport qed jirreferi fuq dawn l-aspetti kollha dan huwa importanti u għalek huwa importanti wkoll naraw li huma id-dirtijiet ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea wara l-Brexit peress li dan u aspett li għandu x'jaqsam ma eluf kbar ta' ċittadini, inklużi ċittadini Grieg li minħabba trojka u minħabba l-attakk li sar kontra l-Greċja dawk ġew E, kosset li jabbantunaw pajizon anka zazax xjenzjati. L-aspett li jinteressa b'mod partikolari huwa l-punt 10 dwar l-elezzjonijiet Ewropej, għax dawn l-elezzjonijiet huma qabel kollox kompetenza tal-Unjoni Ewropea u r regoli nazzjonali jistgħu jidħlu f'dawn il-kompetenzi imma ma jistawx dawn ir-regoli tal-Istati membri ma jistawx jiksru d-drittijiet tal-Unjoni ta' ċittadini Unjoni Ewropea, ma fil-Greċja l-liġi li ġiet varata b'mod biex ikun hemm kandidati għall-Euro parlamentari tmur kontra dritt komunitarju, kontra il-liġi komunitarja, il għaliex il-parlamentari attivi iridu jirreżenjaw biex jikkandidaw ruħom għal-Parlament Ewropew dan isir biss fil-Greċja u fil- u fil- Latvja, fil-Latvja. U jina da kontettu meta kont membru parlamentari nazzjonali. Di tmur kontraddirtijiet tagħna u ma konniex ma konniex nafu jekk se nitlu membri tal-Parlament Ewropew u xorta tkun trid tirreżenja minn qabel mill-Parlament Nazzjonali. Allura tista' tibqa' biex ngħidu hekk eh, lampa stampa. Il-Parlament Grek eh, ma jippermettijiex din illi tkun tista' tibqa' fil-Parlament Nazzjonali sakemm titla' Ewropew. Ixrana għanna bżon bħala MEPs għanna eh, bżon ikonna dan id-dritt li nesprimu l-opinjoni tagħna jkollna l-possibilità illi nesprimu din l-opinjoni anka mal-Greki. Bħalissa għaddejja manuvra bil-kwit il-kwiet kollu biex wieħed jeskludi b'mod sistematiku dan il-mezz ta' komunikazzjoni. Din ġrat fil-plenarja fi Strasburgu diġà. Wieħed irid juża eh, il-mezzi kollha li joffri l-Parlament biex nesprimu l-opinjonijiet tagħna. Yeah mux inaċċettabbli illi xi parti xi membru ta' xi familja eh, politika tal-Parlament Ewropew ma jkollux iċ-ċans illi jesprimi ruħu. Aħna rridu l-mezzi kollha ta' komunikazzjoni biex nesprimu l-opinjoni tagħna irrid ikun hemm dialogu demokratiku dwar it-tħaddim tal-Unjoni Ewropea il-gruppi politiċi kollha jrid ikollhom igawdu eh, minn mezzi biex esprimu l-opinjoni tagħhom fl-Istati membri. Hemm l-obbligu tal-pluralizmu, il-mezzi ta' komunikazzjoni tal-Istati membri jridu jippreżentaw b'mod objettiv, b'mod indipendenti l-opinjonijiet kollha. Aħna Għalina, għall familja politika tiegħi u jien hemm mod fil-Greċja biex jalqu li ħalqi Grazzi ħafna dan huwa punti importanti li għandna li qed inqajmu. Għandhom x'jaqsmu mal-affarijiet tal-amministrazzjoni tal-Parlament. Ma tantx għandu x'jaqsam mar-rapport li qed niddiskutu bħalissa, imma ninkoraġġilek, ninkoraġġi biex tuħu iktar passi. Mela, is-Sinjura Stanuka, grazzi ħafna ċe. Anki jien ħan nipprova nitkellem <laughs> fil-qosor. Apprezzajt ħafna test propost minn Beatriz, <coughs> specialment il-mod eh, ċar u l-axħar aħbarijiet li għandhom xasmu għal-Brexit id-drittijiet tan-nies li b'mod legali ċaqalqu minn stat membru wieħed għal ieħor. U issa id-drittijiet tagħhom qegħdin jiġu eh, mistoqsija. Kif ukoll ċittadini eh, Britanniċi fl-istati membri l-oħra. U huwa naf li jem rizoluzzjoni eh, speċjali preparata dan Brexit mill-grupp ta' negozjati għal plenarja ottubru ma jina naħseb li il-rakkomandazzjonijiet tagħna ma jistgħux jiddaħlu fil-parti deċiżiva tar-rapport. Imma tkun imsemmija biss fil-premessi ir-riżoluzzjoni ta' daw in-nies biex ma id-dritti tagħhom ma ma ma ma jisparixxux u d-deċiżjoni tiegħek ċer li jkollok workshop fuq petizzjoni li ġejja mill-Estonja u l-Latvja dwar in-non id-drittijiet ta' dak li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea, nies li jkunu iċċaqalqu minn eh, Repubblika Sovjetika għal Repubblika Sovjetika oħra imma di seħħet 25 sena ilu u daw sneħħewlhom id-drittijiet ta' ċittadini u d-drittijiet tagħhom għal partiċipazzjoni f'elezzjonijiet u għandhom status speċi għandhom għandhom status dubjus il kategorija hawnhekk in nis jistu imsemmija meta nsemmu drittijiet ta' ċittadini li m'għandhomx qatt li jitseħħdu l-omat ta' drittijiet ta' ċittadini. Nixtieq nifraħ ir-rapporter tagħna għax dan it-test kif inhu diġà huwa eċċellenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek, Sinjura inti, sinjura, inti xedow u koll. Iva, grazzi Cecilia, fil qossor ħafna nifraħ il-kollega li serra għax xogħol li twetqet jekk vera meta rridu nħorġu mid-dimensjoni tar kliem biss meta nitkellmu fuq ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea iva irridu nħassu din id-direzzjoni biex niggarantixxu l-aħjar kundizzjonijiet ta' ħajja u l-aħjar dritti, l-iktar drittijiet u profil materjali dwar iċ-ċittadini tal-Ewropa naqbel ukoll mal-kritika li il-degreda tagħmel fuq il-proposta ta' opinjoni fuq id-dubji marbuta mal-prioritajiet eh, marbuta mill-Kummissjoni nifissa u mhix qed tagħti tweġibiet effikaċi għaċ-ċittadini. Jiena nħoss li hemm bżonn żgur li nagħmlu inwettqu xogħol biex nagħtu valur għall-idea tal- ta' ċittadinanza Ewropea biex niggarantixxu l-interventi fuq pjan ta' regolamenti u liġijiet jiġi garantiti l-ola livelli ta' ġustizja soċjali f'kull kamp possibbli, dak ta' saħħa, ambjentali, eccetera U allura il-ċittadinanza Ewropea tiġi spalla ma spalla mal-ċittadinanza nazzjonali. L-aħħar komment minnaħa tiegħi il-approvazzjoni totali u appoġġ sħiħ tiegħi għal kritika li saret fir-rapport dwar id-dewmien enormi f'dak li għandu xasama direttivi ta' direttiva kontra id-diskriminazzjoni il-naxar snin tard issa fid-definizzjoni ta' din id-direttiva u jiena nħoss un batnala li hemm bżonn bidla radikali ħafna fuq dik li ngħidu aħna il-governance li tkun ċentru ta' ċittadini, ta' ċittadini u li tiġi mħadma b'mod trasparenti u li twassal għal progress ta' kull tip. F'da sens hemm bżonn urġenti nabbandunaw id-dogma tal-awsterità li hija l-approċċ li qed ikompli qed tkompli tmixja bih l-Unjoni Ewropea. Grazzi kollega u nippreżentaw l-emendi kif b'dan is-sens. Thank you so much and now Grazzi. Issa kontenta li nagħti l-kelma li s-Sinjura Bola ġenġer jekk joġbok fissem il-Kummissjoni. Grazzi, Sinjura Ċe. This report, uh, the 2017 citizenship... Da, dan il-rapport juri ċertu impenn lejn iċ-ċittadinanza Ewropea u impenn bejn il-Parlament il u anka ħarġet, il-Kunsil ħarġ b'konklużjoni fuq, intom tiftakru kien hemm laqaf f'Marzu ta' dis-sena, f'laqqa ta' dis-sena kien hemm smieħ ma lafko fosta oħra u ma libe u koll li taw input importanti għal-preparazzjoni tal-rapport. Aħna Ħriġna bi prioritajiet u azzjonijiet biex nifaċilitaw l-eżerċizzju ta' dritt ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea u li jkun hemm valur miżjud fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadin u biex nappoġġjaw valur e, e, komunitarju u partiċipazzjoni demokratika. Aħna kuntenti ħafna minn qalbna dak li rċevejna lura u vitali li jkun hemm xogħol ta' tliet istituzzjonijiet biex indirizzaw tħassib ta' ċittadinanza u jkonna prioritajiet f'dan is-settur, forsi punt wieħed huwa biex l-infakru dan huwa pakkett dar rapport għanna il-rapport ta' ċittadinanza li għandu prioritajiet u fl-istess ħin huwa rapport li ħareġ għal bażi tal-artiklu 25 ta' trattat. B'xi mod huwa dinja deskrizzjoni ta' dak li ġara fi tlet snin, tlet snin u parti li aħna wetta eh, il-suċess li wetta nafdak li ħabbanna fil-passat, il-prioritajiet tal-passat. Nixtieq ukoll jinsemi f'dan il-waqt għax naf li ma nizmi biżejjed illi hemm ħafna prioritajiet dan ir-rapport. Waħda minn dal-prioritajiet u li aħna noħorġu b'kampanja ta' informazzjoni mal-Unjoni Ewropea fuq id-drittijiet ta' ċittadini eh, Eh, sal-elezzjoni Europarlamentari li ġejja. Hemm ħtieġa li ninformaw aħjar li ċittadini u kif ninforzaw daw id-drittijiet. Hemm ukoll azzjonijiet maħsuba f'dan rapport u prioritajiet bil-partiċipazzjoni demokratika taċ ċittadinanza, inizjattivi differenti li jinkludu l-aħjar prattiki għad-drittijiet ta' votazzjoni, dinja parti importanti u oħra importanti u għalija għanna xi azzjoni biex nissimplifikaw il-ħajja ta' kuljum tan-nies. Nixtieq infakkarkom li l-Kummissjoni prezentajta imprezentat reċentement eh, proposta għad Digital Gateway li għodda importanti biex in-nies eh, jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom b'mod f'ambjent transkonfinali anka għad ta' azzjonijiet kif semmejtu kemm id-darba intom li għakwal egwaljanza li importanti ħafna f'dan rapport id-direttiva dwar l-egwaljanza nsemmiet Dik kienet parti mill-linji gwida tal-President Juncker u l-Kommissjoni hija impenjata bisħiħ għalija għal direttiva immodernizzajna kol regoli per eżempju fuq dokument tal-vjaġġar ta' emerġenza aħna qed naħdmu fuq kati ta' identità dokumenti ta' ċittadini u għanna e, e, studju tal-impatt naħseb dak li kelli xi ngħid għax naf li għandkom bżonn ħafna mill-ħin, imma allura nistani għafaw. Grazzi ħafna dejjem interessanti biex nis, biex eh, nisimaw nisimaw għant nies li għatu ispirazzjoni tiżgur waħda minnhom. Jiena wkoll nixtieq nara jekk is-sur huwa u wixaw li hemm u wix, mel nista' nagħti l-kelma lis-sinjura Bissera. Grazzi, xtaqtna Nuża dil-minuta mhux żjed biex nirringrazzja mill-qalb lil daw kollha, l-kollegi kollha li ħajkunu qegħdin jaħdmu miegħi fuq dan ir-rapport kemm il shadows kemm il-bqija li ħajjatu l-kontribut tagħhom għaliex għandna kompromess ta' approċċ komuni ta' determinazzjoni u ċerezza u r-rapporter fliba qed naħdmu flimkien u rapporters kollha wkoll tal-opinjonijiet li dejjem ħadhom involuti. U nirringrazzja lis sinjura Boulanger tax-xogħol tagħha, kellna tiġa ċans li nitkellmu u naċċertaw li kollox ikun qiegħed jiġi flimkien u immirat għal tir uniku ġifieri li l-istituzzjonijiet Ewropej jaħdmu flimkien ma tal-linja ta' drittijiet taċ-ċittadini Ewropej illi huma bbażati fuq tliet pilastri l-ugwaljanza ġifieri non-diskriminazzjoni, id-dritt għal li tagħmel petizzjoni wkoll id-dritt ta' ħajja demokratika. Dan kollha qegħdin tal-kuntest tal grazzi ħafna lil kulħadd nittama nkunu nistgħu naħdmu b'aktar mod kostruttiv u ħankun qed nistenna l-emendi sa'kom sa' 28 ta' Settembru fejn it-tama li jkun hemm votazzjoni pożittiva mbagħad min tal-Kumitat f'Novembru. Thank you very much. And as we said... Grazie ħafna palma għadna l-iskadenza l-emendi sera tkun 28 ta' settembru fit-tlita. U il-votazzjoni mbagħad nhar 22 ta' Novembru. Issa. Nifiskaw xi ftit il-memorja għal dawk li żaru Taranto ġewwa l-Italja mingħajr ma' naqbess tal konklużjonijiet li ħanħallu għal-rapport finali li għandu joħroġ fl-ħar ta' ottubru nixtieq nisħa fuq dak li kien hemm qbil fuq u fost dawk kollha ta' delegazzjoni għal kondizzjonijiet kemm talba u tajni għall iżvilupp sostenibbli għas-saħħa ta' dawk li jgħixu fiż-żona ta' Taranto. Jiġifieri dialogu bejn il-ġestjoni tal-kumpaniji u ċ-ċittadini għandu jitjieb il-koll bilna dwar dan illi jista' u għandu jsir ferm ferm iżjed. Il-delegazzjoni għalet Konklużjoni jiena nek nisħaq illi fi spiritu tal-Konvenzjoni ta' Arhus approċċ eżet inklusiv u partiċipattiv taċ ċittadini jista' jgħin biex jerġa' jibni l-fiduċja fost il-partijiet interessati involuti fiż-żona ta' Taranto. Din hija xi ħaġa illi ħassejna li kienet nisa' minnajr ma nanticipaw wis eh, minn dak li hemm fir-rapport nista' nsemmi dan mela punt 16 post post Issa naddu għal proposta 0860 tal-2016 dwar il-metalli heavy metals fil-ġugarelli ta' tfal naddi il-mikrofonu l-rapporter, il-petizjonant mux uh, eh, prezenti, il-sur Fogusan, mela l-Kommissjoni. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tiffissa valuri limiti għal kimika u l-heavy metals fil-ġugalli tat tfal. Il-valur limitu huwa stabilit sabiex 10% biss. Ta' kimika li tista' tkun taħsara tkun preżenti eh, fil- ġugar li tat-tfal, 5% għal heavy metals fil-fat 95% l-astant għandhom jiġu minn prodotti oħrajn u dan jottanki għal kadmio mis sena illi għaddiet bil-bidla fil-leġislazzjoni. Għabbażi tal-arfin xjentifiku kien hemm tnaqqis fil-valuri permessi għal ċerta sostanzi direttiva minn meta ġiet adottata fl-2009 Kompli t tġi msaħħa bosta u bosta drabi għaxar darbiet kollox biex jiġu konsidrati l-aħħar sviluppi u għarfien xjentifiku. Valuri uħer qegħdin jiġu żaminati sabiex inkomplu nħarsu l tfal mis-sostanzi kimiċi u l-heavy chemicals fil-fatt tal-kontrolli iżjed effiċenti għal kontrolli il-kompetenza ta' fidejn l-istati membri. Tejb nfakru l-Kommissjoni Ewropea t azzjonijiet ta' kontroll fil-bosta stati membri. Il-kontrolli tal-ġugarelli għal-dastant huwa għor importanti. Grazzi, Signor President. Members, colleagues. Grazzi, kollegi, ma' unħatt li xie jitkellem dwar dan. Mela naħseb nista' nikkonkludu illi Najdu illi l-Komitat Envi għandu jistudja din l-informazzjoni hemm possibilità tal THP kompletament il-Kommissjoni għal aħjar sors għal din it-tip ta' informazzjoni il għaliex eh, dawn il- eh, problemi riproduttivi, problemi ġenetiċi, joħorġu minħabba l-interferenti endokrinali li fl-opinjoni tiegħi għandhom jiġu projbiti. Naħseb li għandu nebatuhom l-envi għall-informazzjoni u nibatu għam il-Kommissjoni. Hemm pjan e, jew le biex jiġu projbiti dawn is-sustanzi. Għalissa għam miftuħa tajjeb, Sabaw issa. Naddu għal petizzjoni li jmiss, petizzjoni numru 30 minn Rivija Barzel fuq il-prodotti ta' użu ta' kuljum il-petizzjonant mhux preżenti, iżda l-Kummissjoni iva preżenti u jiena nestendi il mikro nadi l-mikrofon il-Valentina jew l-Elena. Xat minnkom. Muchas gracias. Grazzi. Mela. Għadin nejdu li jidġu Projbiti l-użu ta' ċertu plastifikanti fl-użu ta' kuljum it-tweġbila kommissjoni li nbatet li dan il-komitat nbatet f'Marzu tal-2016 u minn dakinhar kien hemm ċertu avvanzi li saru f'dawn f'rigward daw is-sustanzi illi mhumiex qegħdin fl-aħħar dokument illi konna batna f'Marzu. Il-proposta tal-Istituzzjoni tad Danimarka u tal-Aġenzija Ewropea Kimika Eka illi għalija komitati refera liħ fit tweġiba fit ta' marzu tiġa konkludew l-evalwazzjoni u eka konkludiet l-evalwazzjoni tal-proposta u ġi li hemm fil-fat riskju għas-saħħa u restrizzjoni ta' dawn is-sustanzi huma miżuri l-aktar adattati kif wieħed jikkontrolla riskju konklużjoni fuq il-Komitat tal-Awissu nbidlet is-sidna reċenti ħafna skont il-regolamenti stabiliti friċ, il-Kummissjoni se tipprepara proposta ta' restrizzjoni ta' dawn is-sustanzi f'affarijiet li jintużaw kuljum u tweġiba ta' Kummissjoni ħa tintbat nil rappresentanti membri ta' riċ sa l-aħħar tal 2020 li l-om għaddej mill-2007. Issa. Mela. Għanna id-DEHP, id-DBP u l-IBP illi ehm, jekk ikollok kuntatt dirett magħhom jistgħu jaffettwak għax permezz pereżempju kuntatt mal-ġilda u allura anti għandek affarijiet ta' kuljum li jkunu magħmulin minnhom u għalhekk jiġu limitat l-użu tagħhom. Anke pereżempju jintużaw f'affarijiet bħalma huma ngħidu għahna s-siġġijiet ta' barra tal-ġinien. Signor President ta' dal-Komitat qalet illi fil-fatt għahet ġa hemm limiti għal kemm jistgħu jintużaw dawn is-sustanzi fil-ġugarelli tat-tfal. Ġiet modifikata l-lista ta' użu fil-apparat teknoloġiku u dan ħajbda jidħol fis-seħħ fl-aħħar tal-2019. Mbagħad bażi tal-opinjoni l-aħħar riċenti ta' eka kummissjoni talab l-EFSA biex tirvedi l-opinjoni tal-2005 fuq il-DEHP illi fuq għajja bbażata l-autorizzazzjoni ta' din sustanza għal materjali f'kuntatt ma' anke l-ikel. ħaġa li għallura tkun għattamilla dina l-Aġenzija tal-ħarsien alimentari u sta għalikom kolli tiħdu imbaċċi passi u miżuri. Għalhekk hemm ukoll bosta azzjonijiet li għamlet il-Kummissjoni li bdiet il-Kummissjoni sabiex naslu għal limitazzjoni ta' dawn is-sustanzi f'affarijiet ta' użu dirett kif qed titlob il-petizzjoni. Grazzi. Floor is open for colleagues. Grazzi ħafna. Nindu l-kommenti jissa. Eleonora? Eleonora. Si, grazie Presidente. Grazie President. Nixtieq nifhem aħjar punt partikolari milli nista' nifhem dawn il-karatteristiċi tal-interferenti endokrinali hija ċara biżejjed għal dastant. Meta nagħmlu referenza għal l-użu ta' dawn il-composites fil- oġġetti ta' użu komuni nittama illi qegħdin ngħidu proibizzjoni ċara u assoluta anke fid-dawl tal-fatt illi hemm possibiltajiet alternativi li jistaw jintużaw. Nixtieq li jisserħu li moħħi minnaħa tal-Kommissjoni dwar dan. Għada stan ġala darba fil-qasam tal-rifet għadna dejjin bil-proċess naħseb l l-istaw, il-petizzjoni żommuha miftuħa u ninformaw lil envi Nobody else has indicated. Ma kellix iżjed talbi tal-mikrofonu. ċala darba nafu il-direttiva daħlet fis seħħ f'Ġunju tal-2015 u tapplika sa mill-2019 sa dan it-tant l-industrija jista' jkollha talbiet għall eċezzjonijiet Ikun tajjeb li kikun kunu nafu jekk dawn l-eċċezzjonijiet ġewx permessi u jsiru nafu l-Kummissjoni xażlu meta kienu qegħdin jistudjaw dawn l-eżenzjonijiet sabiex naraw dom x'eżistu jekk waqfux biżmien Forsi tista' tina spiegazzjoni ta' dan u tajdilna jekk hemm x'miżuri li ħajt jieħdu mill-Kummissjoni. U naraw anki aġġornament mill-Kummissjoni forsi. Naqbel li għanna Iva naġġornaw informaw lill-Kumitat Envi u nitolbu opinjoni minn għandhom. U t informazzjoni, nistaw namlu dan? Nħetiġu nkunu konsistenti meta jkun hemm direttiva illi tiġi imbuttata b'dibattitu politiku ma nistawx nitilquha meta tisħol fis-seħ irridu nsegwu wara l-kwinti jekk possibbli. Nistgħu nagħmlu dan qed nara li qed tagħmlu iva braskom, speċjalment il-PPE. Mela, tnejn tlieta erba wieħed in-numru tal-petizzjoni li jmiss dwar id-disfenol A u l-użu tiegħu il-petizzjonant mhux prezenti. Jonathan tal-Kummissjoni Iva, Kummissjoni fidejk. Thank you very much, Madam Chair. Uh... Grazzi, President. Il-petizzjonant fl-2013 kien jgħat jitlab għal proibizzjoni tal-użu tal-marketing ta' bisfinol A fl-Unjoni Ewropea Pala ġornament ta' toġiba tal-Komissjoni fl-2014 nista' ngħidlek illi l-awtorità tal-sigurtà tal-ikel EFSA ħarġet b'opinjoni komprensiva fl-2015 dwar ir-riskju mill-BPA bisfenol A fl-ikel meta anke ġew konsidrati l-effetti tal-interferenti endokrinali fost l-oħrajn u ġie fissat limitu massimu ta' konsum ta' kuljum. Kien hemm numru ta' studji oħrajn li ġew kustati fl-2016 fil-sen li għaddiet li ma bidlux il-konklużjoni ta' EFSA. Il-Kommissjoni aġixxiet fuq il-parir ta' EFSA eh, boti ta' parir illi baxxi l-limitu għal BPA permess mill kontat ma' materjal tal-ikel illi jestendi l-ambitu li l-in mill-materjal ta' kontat għal li pakketjar kollu pal anki per eżempju il-bottijiet tal-landa għax-xarbiet jew l-ikel fejn jintuża l-BPA. Mela, brabta mal-BPA, speċjalment dwar l letajiet li ġed vulnerabli l-Kommissjoni saħħet il-miżura eh, biex tħares l-tfal u trabi sal-età ta' tliet snin bi proibizzjoni fuq l-użu ta' BPA għal eh, l-materjal għall-ikel u x-xorb għal dik il-grupp ta' età. qed ikomplu jsiru studji biex nindirizzaw il-kumplament tal-inċertezzi dwar l-użu tal-BPA prodotti oraj ta' konsum hemm rekwiżit iżjed strett illi applika mis-sena d-dieħla għal ġugarelli u adottajna regolamentazzjoni tipprojbixxi il-BPA fil- il paper li tintuża l-irċevuti Zidni anke fost il-regolamentazzjoni REACH minħabba l propietajiet ta' interferenza endokrinali li taf twassal għall-applikazzjoni għal proibizzjoni tal-użu ta' sostanza. Grazzi ħafna malli nistaw naraw it-tweġiba bil-miktub illi kellna kienet tal-2014 għal kontribut ta' hawnhekk kienu għet utli. Naddu issa għal-kollegi, iżda kollegi mawnx li xtu intervjenu. Kenna ġornament komprensiv dwar il-xogħol tal-Kommissjoni. Għanna nagħlqu din il- petizzjoni li xħasaru ħafna miżuri biex nittrattaw is-suġġett. Grazzi. Naddu għal punt li jmiss. 1075 dwar ħsara mill-air fresheners. Il-petizzjonant mhux prezenti Iżda tal kommissjoni iva prezenti. Anna Maria Blasrico jew Valentina Bertato fidejkom. Grazie Presidenta. Grazzi, President. il petizzjonant kien ijat jinkwita fuq l-effetti negattivi ta' sustanzi kimiċi prezenti prodotti ta' użu ta' kuljum tal-konsumaturi, speċjalment l-emissjonijiet li effettwaw l-ambjent There is something wrong with the translation. Okay. I have a language that I absolutely do not understand in my head. Jiena f'udnej għandi lingwa illi mhux qed nifhem u nimmaġina minn kien fuq il-kanal Ingliż ukoll. Tixtinni nitkellem bl-Ingliż tistaqsi l-kelliema ma jidux nisfurzaw tagħmel dak, naħseb issa il-kabina Ingliża qiegħda terġa' toħroġ mill-kanal it-tajjeb. Bien, komo se me solicita? Mela, ħanuża l-lingwa tiegħi jekk tippermettu li nippreferi. Mela, il-petizzjonant kien inkwetat fuq l-effetti negattivi ta' sostanzi kimiċi preżenti f'effetti differenti ta' użu ta' kuljum għal konsumaturi speċjalment l-emissjonijiet li jamassara wkoll fuq l-ambjent fuq l-arja. U l-air fresheners u dana mill-2005. Issa hemm studji oħra għalilna li saru fuq dawn it-tipi ta' prodotti speċjalment l-ekim sejja effekt emissjonijiet, l-forum l-effetti ta' fuq is-saħħa dal prodotti ta' konsum li sar mill-2010 sa' 2013 jipprova jikwantifika lista ta' sostanzi kimiċi illi ikunu jinħarġu minn daw il-prodotti l-air freshness, prodotti ta' tindif, eccetera. U biex jevalwaw koll il-pozizjoni tal-konsumaturi vizavi s-sustanzi ta' dawn il-prodotti. Konklużjoni tal-istudju kienet illi fl-ebda każ dawn is-sustanzi b'xi ma kienu qegħdin jaqbżu il-limiti ta' espożizzjoni ta' exposure. Imbagħad riċenti kien hemm ukoll intlaqgħu instabu livelli għolja, speċjalment pereżempju fl-istiks tal-inċens, xamat ukoll ta' li għamlu riħat fuq li kellhom il-formal daħajt per eżempju u l-benzin. U kienem naraw l-importanza ta' t-tekketti fuq il-prodotti u anke permezz ta' leġizlazzjoni daw l-affarijiet jiġu indirizzati. Fil-fat dawn huma prodotti inklużi fid-Direttiva Ġenerali tas-Sigurità tal-Prodotti. Ta illi tajt u tesiġi li prodotti li kunem fis Ewropej kunu sikuri għal-ċittadini Ewropej. Dan huwa obbligu fuq il-manufatturi illi jaċċertaw li prodotti li jpoġġu fissu ikunu sikuri m'għandhom sustanzi kimiċi li jistgħu ikunu ta' periklu għal konsumaturi il manufatturanti daw jistgħu jagħmluhom jaċċertaw li jkunu sikuri u fil-kas tal-refreshners is-suġġett ġifiri tal-petizzjonant hemm standards li huma stabiliti diġà li jirreferu għal limitu tal-emissjoni, eccetera. U l-informazzjoni tagħna tal-konsumaturi insomma, etc. U fuq il-leġizzazzjoni li jeżistu ħafna u hemm sostanzi kimiċi differenti wkoll f'dawn l-refreshners għalhekk huma koperti mill-leġizlazzjoni illi titratta it-tikketti il-pakkeġġar ta' prodotti u għalhekk għandu hemm rekwiżiti wkoll għat-tikketti li jkun hemm fuq it-tikketti meta ikun hemm sustanzi li jistgħu pereżempju jikkawżaw allerġiji. Din it-taħlita ta' sustanzi li jintużaw rid tipprova tillimita l-użu ta' sustanzi Eh, li jistaw ikunu perikolużi għal konsumatur u permessa regolament rix ġa huwa għaprojbit li jkun hemm il prezenza ta' zew ta' dawn il- ta' dawn il-kimiċi issa jekk ikun bżon bżonn nistgħu anke ninkludu sustanzi oħra l qudiem Mela aħna m'iniex responsabbli mill-applikazzjoni u it-tħol fissa tal-leġizlazzjoni li tiġi implementata, ġifiri u koll sistemi ta' allerta rapida rapex propju minħabba daw il-problemi kellna mill-19 l-allerta vizavi l-air fresheners f'daw l-aħħar snin mill-Ewropa u l-qafas leġislattiv eżistenti jippermetti li naċċertaw li konsumaturi jkunu imħarsa mill-emissjoni ta' sustanzi kimiċi fil-prodotti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Hemm id-direttiva ġenerali għal sigurtà tal-prodotti hemm il rapex ukoll u naħseb il-Kummissjoni daret kollox. ħadd ma jixtieq jikkummenta donnu. Għada stant. Il-Kommissjoni għamlet ħafna u ħafna riċerka b'referenza anki għal direttiva ġenerali ta' sigurza tal prodotti u s sistema Rapex u kol naħseb bekk nistaw Ngħaddu għal wieħed tlieta seba' disa dwar il-protezzjoni kontra t tossin il pestiċidi għal bnidem u l-annimali. Il-petizzjonist Dr. Menahe prezenti għandek il-mikrofonu. Lodwa tajjeb, marfsar tajjeb. Jiena minn Animal Welfare Without Borders. Qed nappoġġa l-kollega tiegħi hawnhekk bħala parti mill parti tal-benessri tal- Benestri tal-annimali u bekk nadilu l-mikrofonu, grazzi nix nirringrazzja l-Parlament Ewropew tal-opportunità li tana biex indirizzaw dan il-punt, nix nirringrazzja l-NGOs li ħolqu din il-petizzjoni. Aħna rrid aħna naraw li rriċ mhux qed jirnexxila tħares is-saħħa taċ-ċittadini dan huwa bbażat fuq żewġ raġunijiet l-ewwel raġuni u li rriċ tisri ħafna fuq id-dejta tal-annimali, t tini raġuni illi manġabriċ bizzejas dejta fuq il-bniedem dwar it-testjar tal-annimali. Bħala kirurgu veterinarju nistanajdilkom ngħidilkom illi mhux se testja medicina għal siemel fuq pappagall, mela nittestjaw il-medicina tal-bniedem fuq il-ġrieden il-bisfinol A t-għedet fuq is-su minħabba tessiet fl-annimali issa jistaw jazlu l-industrija li ma speċi jużaw l-industrija tuża il-ġurdin joffar stranduri, pero dan huwa eluf ta' drabi ġet b'saħħtu għal bisfonol A mill-far CF1 bekket jintażel minnhom. il bisfinol A u ftit partijiet kull triljun minnu jista' jikkawża bidla jew kambjament ormonali il-Parlament Ewropew u mhux biss għandu jiprofa jerġa' jara sit qegħdin isiru għal ħarsien tal-pubbliku fil-waqt illi nbqgħu nistriħu fuq l-annimali. It-tieni raġuni bħal qed il-għala rriċ mux tħares bizzet il-saxħa ta' ċittadini u illi injorajna il-volum enormi ta' data maħna li seta' ġabret illi ma nġabrietx tul periodu twil 20 ta' snin fil-verità. Min huwa involut fl-industrija bħal dik tal-karozzi iżda mhux biss nistgħu niksbu volum enormi ta' data fil-Deċembru tal-2016 il-Kummissjoni bdiet eżerċizzju ta' biomonitoraċ bażi tal-programm Orizzont 2020 dan tikkatar li xnafu sa mill-2003 li tfal imwilda għandhom 300 kimika industrijali li mhux suppost qegħdin hemm. Il-listi ta' sostanzi huma ta' livell oli ħafna dawn fihom 174 sustanza li suppost dan ix-xogħol beda f'Ġunju tal-2007 bi 300 kimika ta' tassib u li dawn diġa nsibuhom fil-ġisem tal-bniedem għalikom mhux ta' sorpriża li l-ikbar kawża ta' mewt fit-tfal taħt li ta' 14 jgħal l-kanċer. Jekk dan mhux ta' xokk għalikom ma nafx xi sorprendikom. Sam il ħamsinijiet u s-sittinijiet nafu illi t-tabak jikkawża l-kanċer għabbaż ta' dejta epidemioloġika. jekk trid tkun ġenerus tajt li ma ġbarniex id-dejta tal bnida minħabba kompetenza burokratika u min jgħidlek hija negliġenza kriminali, jiena fl-opinjoni tiegħi hija negliġenza kriminali. Riċ tista' għandha tiġi adattata għax-xjenza tal-seklu ngħixu fiha għandna niefu nużaw l-annimali. L-annimali mhumiex sa predizzjoni għal dak li jiġri fil-bniedem. Ġurdien ma tistax tużaw biex tkun taf se jiġri fil-far Jekk nibqgħu nużaw il-data tal-annimali skont il-kodiċi ta' 46-47 ta' Nuremberg meta it-testjar fuq l-annimali sar rekwizit legali qabel prodott farmoloġiku jitqiegħed fuq is-suq il leġiżlazzjoni ħila tkarkar 70 sena u issa wasal il-waqt ta' aġġornament ta' leġislazzjoni l-annimali ma jistgħux jipprevedu se jiġri fil-bniedem, il-bniedem biss se jipprevedi se jiġri fil-bniedem. L ġrata għandna toxicogenomics, għandna l-epidemioloġija, għandna l epidemiologija molekolari, għandna l-adverse outcome pathways. Ir-rieda politika huwa dak li neħtieġu. I thank you very much and turn to the Commission representative. Grazzi il commissionista il signora Xuta. Thank you very much. I will... Grazzi ħafna. Nwieġab għatħassib tal petizzjonanti. Nisa ċertu punt naqblu maħħom. Aħna wkoll inħossu li għandna bżonn ta' metodi avanzati li għandhom effett aqwa mit-test fuq l-annimali li saru sissa. Issa, fuq il-qafas regolatorju attwali li rridu naħdmu fuq u testis fuq l-annimali jistgħu jkunu rekwiżiti biss taħt riċ leġiżlazzjoni oħra meta ma jeżistux alternattivi. Dan huwa parti mill-Direttiva Ġenerali għal Protezzja tal-Annimali żati għal fini ċjentifiċi. Ekka, ħarġet rapport fuq l-użu ta' possibilitajiet alternattivi għall-annimali u dak ir rapport juri illi fil każ ta' il-data li għanna edha f'qabbati tal-annimali qabel ma kellna rriċu mhux data ġdida ġifiri għanna inqas data riċenti. Ir-rapport juri illi reġistranti ta' rriċi jużaw ħafna il-possibiltajiet ta' adattazzjoni fruti minn riċ jikkonfermaw illi l-industrija kimika hija serja fl-implementazzjoni tagħha tal-użu tal-last resort u jsiru testijiet biss fuq l-annimali meta ma jkunx hemm possibiltajiet oħrajn. Issa, Nek naraw l-istudji sissa naraw li inqas vertebrati milli maħsuba ntużaw għat-testijiet ifisser ukoll dan illi inqas informazzjoni ġiet ġenerata minn dak illi ġi maħsub qabel ma daħlet fis-seħ Il-Kommissjoni u l-Istati Membri għadin jaħdmu sabiex tkun tibqa' ġġornata mod regolari anki għal metodi l-aktar riċenti u speċjalment fejn dawn il-metodi huma maħsuba li biżejjed biex jipproduċi l dejta tajba ma jintużawx testijiet oħrajn, per eżempju f'każijiet ta' ġilda sensittiva, lajnejn, eccetera. Kif qal il-petizzjonant il-metodi ta', ta testijiet użati jisseġġew aġġornati b-24 metodu ġdida l-aħħar 5 snin u 75 metodu differenti sa' minn meta nbidiet. Il-Kommissjoni taqbel mal-petizzjonanti ħafna li l-futur tal-toksikoloġija jiddependi mill-li wieħed jifhem il-pathways u metodi ġodda dom ikunu bbażati fuq eh, dan l-arfin. Issa naqti ġi żvilupp żviluppat biss fuq livell ta' OECD attwalment u regolaturi Ewropej huma involuti f'dan kollu mill-qrib. Sfortunatament issa m'għandniex standards internazzjonalment aċċettabbli fuq kif għandhom jiġu applikati dawn l-għodda f'kuntest regolatorju. Ħafna teknoloġiji moderni qed jiġu studjati dwar kif jistgħu jintużaw għat-testijiet regolatorji il penizzjonanza ma' l-biomonitoring u teknoloġiji oħra illi huma fost teknoloġiji importanti vera imma l-status għadu illi ma jistax jieħdu post l-użu tal-annimali għall-iktar evalwazzjonijiet tossikoloġiċi eh, komplessi. Fil-kas ta' tossikogenomika sissa l-affarijiet xorta għadhom qegħdin jippruvaw isibu qbil fuq kif għandha tiġi interpretata id-dejta ġenerata ġifri hemm bżonn ta' iżjed żmien qabel ma l-metodi ma jkunu jistgħu jiġu aċċettati għall-applikazzjoni u hemm potenzjal qawwi biex wieħed inaqqas ehm, it-testijiet fuq l-annimali iżda dan għadu ma jistax jibda minn issa. Hemm iżjed interess mill-komunità internazzjonali l-OECD talbet il-gruppi ta' ħidma sabiex ta' nofs l-2018 toħroġ b'dokumenti ta' gwida u sfa li proċessar ta' data eh, ġenerata fi transcriptomics, metabolomics u oħrajn. Reach fostija apparti li hija waħda mill-iktar restrittivi fid-dinja hija flessibbli fis-sens illi eh, tippermetti ċertu użu ta' dejta mhux ġej mill-annimali, ħaġa li ma narawx raġuni oħra ġifiri. Jekk id-dejta ta' bjom notax tkun kredibbli u biżejjed minn eh, perspettiva sjentifika tista' tiġi konsidrata wkoll nalaq billi ngħid il-komissjoni evalwat l-iskema ta' testijiet u kif ir-riċ tħares is-saħħa tal bnidem u l-ambjent fl-aħħar rapport ta' revizjoni riċ tal-2017 li ħajjiġi adottat fil-bidu tal-2018 li ma' rapport ħajara kif il-mekkanizmi riċ inaqsu id-dipendenza tagħna fuq dawn is-sustanzi. Imbagħad infakkarkom l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni fil-każ ta' pereżempju l-irsizzjonijiet u autorizzazzjonijiet aħna naħdmu flimkien ma' xjenzati sabiex nużaw l-oqma metodi u l-iktar avvanzati hekk kif ikunu tajbin biżejjed biex jiġu użati għal leġizazzjoni biex innaqsu wkoll id-dipendenza tagħna fuq l-użu tal-annimali. Grazzi. Grazzi, diskussjoni miftuħa għal kollegi Signora Efi Kjoġbok. Grazzi, President. Eħ nibdew mill-fatt li il-Kommissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea għat iċkien għat iċċekken kull sena tnaqqas kull sena il-budget għal riċerka ta' metodi alternattivi dan huwa fatt Senna wara senna naraw it-tnaqqis tal-budgets għal metodi alternattivi. Mela dak l-ewwel fatt, it-tielet fatt. L-esperimenti fuq l-annimali qatt ma kienet validata. Ġifieri aħna għandna terminu ta' paragun li fil-verità qatt ma ġie validat. Imbagħad għabbażi tiegħu jiġu testjati u approvati mediċini per eżempju. Il-Kommissjoni nfissa tgħidilna li trid xi darba fil-futur ma tibqax ja isiru testijiet fuq l-annimali, però jiena onestament nappoġġa bisħieħ il-petizzjoni tal-lum li hija iffirmata minn eluf ta' nies u ħa ma mal-bosta petizzjonijiet li ġew preżentati matul is-snin li ħafna minnhom sfortunatament ġew magħluqa bl-aktar mod superfiċjali min-naħa ta' dan il-kumitat ikolli ngħid dejjem referenza għat-tweġiba illi tkun li l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej li ċelli tkun fl-aħħar mill-aħħar mexxi daw it-talbiet tal-ċittadini Ewropej fuq is-suġġett u billi tagħmel inti copy paste ta' tweġiba għal petizzjonijiet kollha fuq is-suġġett ma naħsibx li huwa eh, hija soluzzjoni il-kwistjoni hija waħda importanti illi iċ-ċittadini Ewropej dejjem isemmu għaliex mhumiex kuntenti u sodisfatti b'din tweġiba parzjali illi jingħataw lill-ICE u l-petizzjonanti dan huwa xogħol kbir li hemm qudiemna huwa xogħol politiku ġabra ta' informazzjoni u kampanji tarfin għanna qafas ċar li tratta biss dik il-bidla fil-rida politika li naġixxu. Iġifiri, nerġanajt, il-petizzjoni fl-opinjoni tiegħi għand tinżamm miftuħa u mhux tal-lijak nistieden ukoll dan il-kumitat sabiex tisma' mill-ġdid il-petizzjonant bl-aġġornamenti fuq is-suġġetti li jiġu ppreżentati u mhux nagħlqu kull petizzjoni tinfetaħ fuq is-suġġett. U mbagħad fuq qalet il-Kummissjoni dwar tnaqis tal-budget naħseb illi qiegħed iwaqqaf kwalunkwe eh, tentattiv biex dak li jkun tassew ma jibqax jagħmel daw testijiet fuq l-annimali. Grazzi għax ħadd jgħid jitkellem. Then I'm happy to give the floor back to our petitioner, please. Petizzjonanti, kiex bok zoċ minuti. Jena, nishtiq nitlobkom iżommu l-pozizjoni miftuħa. Jekk le, tuna xi ħaġa bil-miktub, xi ħaġa li nistgħu nadduha lill qorti tal-Ġustizzja. Grazzi. Tista' telabora daqsxejn ma fimx eżattament x'għedt. Għattinna biex nżommu l-petizzjoni miftuħa, mbagħad x'għadd iżjed. Tejzin daqsxejn iktar l-intenzjoni tiegħek. Nixtieq li l-petizzjoni tiġi deċiża favur kif nixtiequ aħna u jekk hemm bżonn tinżamm miftuħa sabiex tkun tista' diskussa iktar. U biex ikolkom deċiżjoni favur tagħna. The point that I didn't understand was the ref. Jina ma fimċi referenza l-orti. you were mentioning in your And this. jekk il-petizzjoni tinala u mhux favorina, aħna nixtiequ li jkollna kollox bil-miktub, ħalli mbagħad inkunu nistgħu noħduha quddiem il-qorti tal-ġustizzja fir-rigward tal-protezzjoni eh, tas-saħħa tal-bniedem. Fimtni issa. Iva, ġifinti għattajt, jew nħallu l-petizzjoni miftuħa kif tixtiqu intom. Imma ma t-tilniex eżattament xittuna namlu, jew nkella t-iħu l-komitat d-dim il-qorti. Għatma ġrat qabel, għatma ġrat li qabel din, illi jina kont faċċata f'xi ħaġa ta' dan it-tip. Qabel għazbis nikkonkludi. Forsi issa nistgħu nikkonkludu din il-petizzjoni allura. U nġbilkom l-attenzjoni għal fatt li f'dan il-komitat aħna kellna laqa f'Settembru tal-2016 fejn aħna ddeċidejna li nevalwaw minn ġdid u niddiskutu petizzjonijiet fuq il-glifosat li huwa wieħed mis-sustanzi perikolużi fi żmien 18 xahar li ġifieri ħajġri minn issa u sitt xhur oħra. Il-proposta tiegħi allura tkun din li nżommu l-petizzjoni miftuħa flimkien ma' dawk il-petizzjonijiet simili u nindirizzawhom minnaw u sitt xhur oħra għal darb'oħra u fil-frattemp inżommu l-petizzjoni miftuħa. Is that colleagues what we can do? The, it seems like colleagues are nodding. They... Il-kollegi donnam qegħdin jaqblu ma' dak li qed ngħid, ma li nagħmlu hekk. U għallu ramx ħajtallawna l-qorti jista' id-darba u ukoll. Signora Evi. So Um, Madam Chair, can we also... Signor President, nistaw forsi naddu il-petizzjoni u koll il-Komitat MV għaliex fix-xhur li ġejjin, suppost għandu jkun hemm ukoll revizjoni tad direttiva fuq l-annimali għattesti testi jiet fil-laboratorji, u l kif ikun utli sabiex ninvolvu ċittadini f'din ir-reviżjoni. Tajjeb, nibatu għaw kol informazzjoni li kumitat għan fil-mela. Grazzi. Namlu għek. Have a safe trip back. Uh, and now let's address the, the next set of petitions. U jissanna il-grupp ta' eh, petizzjoni klimis numru 22, petizzjoni 130, 131, 134, 154 u 155. Il-petizzjonanti edin hawnhekk, kull mill-istess parti tal-Gżejjer Kanari, għandna point of order, Signora President. Sul Mato Mistoqsija biss, Signor President. Jekk fim sew jiena dawn il-petizzjonijiet kienu fuq l agenda bil-kondizzjoni illi jirċivu il rapporti um, ehm, rispettivi mill-Kommissjoni ma maġġora xakina mjaħani xalam mibsatem fil-roti, kontenti li ġew il-petizjonanti stidinjom ġew, imma u mandiġ problema, ħagġa tajjeb li għedinaw, imma ħasra għalix eh, suppost eh, jew ma daħlux fuq l-agenda punti fejn m'għandniex dokumenti għal-jom, jew inkella ma toqgħodx tistidunhom biex joqgħod jiġu hawnhekk u m'għandniex informazzjoni, però apparti minn hekk tassew kuntenti li jinsabu magħna. I can tell you that. Se ngħidilkom li daw il-petizzjonijiet huma fuq l-aġenda llum wara deċiżjoni fiħdan il-koordinaturi tal-10 ta' Lulju ta' dis-sena fejn kien ġie deċiż permezz ta' maġġoranza li nġibu da' suġġett fuq l-aġenda llum. U allura jiena kuntenta li niftaħ id-diskussjoni għal dibattitu u possibilta ta' triq il-qoddima tal-petizzjonijiet u jiena li nixtieq nagħti l-kelma li sur Santiago Perez Gardia għal petizzjoni 134 nemmen li inti għandek PowerPoint Turina Alfonso Ramon mela mela Iva u dan issa ħan nisimgħu minna ħadd Tenerif. Grazzi ħafna, Signora President, Sinjuri Membri. Kieku liġi ta' stat membri u entità territorja tan unjoni Ewropea ta' turizza l-amministrazzjoni pubblika li tagħmel deroga ta' regoli u pjanijiet fuq l-użu tat-territorju jew tgħidilhom illi jużaw il setax eksproprjetarja tagħhom għad deċiżjonijiet diskrezzjonali adottati fil-maġġor ta' dawn ir-regoli ta' pjanifikar tat-territorju kieku inti tissepara il- tikser separazzjoni organika funzjonali li hemm bejn l-ippjanar u l-evalwazzjoni ambientali strateġika tibata ta' direttiva 42 ehm, u li huwa l-mekkaniżmu prinċipali li garantixxi l-implementazzjoni tal-pjanijiet, jkun dan kollu jiġi tinduna li hemm nuqqas ta' ġustizzja għabbażi tal-regoli u l-atti tal-amministrazzjonijiet pubblika u regolazzjoni tal- eh, l-entitajiet ġudizzjali li jagħmlu ostakoli għall aċċess tal-ġustizzja u l-kwistjonijiet ambjentali imħarsa speċjalment permess tul fis tal-konvenzjoni ta' House, intom kieku sinjuri taħzbu illi t-tiri li kun hemm żvilupp sostenibbli u drittijiet fundamentali u għaljanza u dimiliġi proprjetà l-ambjent il-ħarsien effettiv, il-prinċipju tal-legalità, sigurtà legali u il-nuqqas tal-arbitjarità fil-poteri pubbliċi eh, kif ukoll mekanizmi tal-ambjent li huma prevalenti fuq l-leġislazzjoni tal-istati eh, membri eh, huma medda u din hija t-teddiva, it-teddida li hemm fuq territorju żorsi naturali tal-Gżejjer Kanarji li huwa territorju sensittiv ħafna. Din kanna liġi ta' 13 ta' Lulju 2017, il-liġi tal- -liġi tal Eh, tal-artu ħamrija u postijiet naturali illi tidderoga għal mill-żvilupp eh, sostenibbli. Il-liġi ġdida tal- eh, territorju kanarju ta' parsi hija liberalizzatura u tissimplifika ma fil-verità hija bbażata fuq it-teorija li niddubitaw ħafna minna tal-balanċ flessibli tas sostenibilità. U li din il-liġi id-daħal għatta strumenti uniċi transitorji u provizori iħarsu per eżempju il-planning illi jistaw jimmodifikaw ir-regoli tal-planning fil-marġni tal-proċeduri stabiliti u jiksru jew jimminaw anke l-parteċipazzjoni, id-dritt tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u għanna daw l-istrumenti illi ħajsemmu koll il-kollegi tijaj illi l ideja illi indipendentiment mill-klassifika tagħhom u l-kategorija tal-art, xorta jista' jkun hemm uh, deroga jekk u x'post pereżempju um, industrijali, jekk attivitajiet enerġetiċi, turistiċi, kulturali jew kwalunkwe oħra tgħid il-liġi. Li tista' tiskatta għalhekk il-poter espropjatorju. Il Jidana jista jisiru koll anke fi spazi suppost li huma protetti. Il-liġi miktuba biklim ta' parsi bravi ħafna fil-verità edha ta' il-possibilità ta' deroga fuq liġijiet ambientali u ta' planifikazzjoni urbana. Imma fil-verità dawn huma biss, dinija biss maskra daħt fil-wiċċ dan li ħajġri u li ħajkun hemm iżjed diskrezzjoni fl-għażla u derogi minn regoli li kienu maqġaw maqbula anki permessa ta' parteċipazzjoni ta' ċittadini. Il-liġi ta' territorju għawnek qed timmina dak li il-konvenzjoni ta' Arhouse tħares. Għaliex jiksru wkoll eh, l-ugwaljanza ta' ċittadini Ewropej u ċ-ċittadini tal-Kanari qegħdin uħossu illi qegħdin jiġu miċħuda lilhom id-drittijiet tagħhom. Il-drittijiet li tuhom l-om it-trattati. it trattati l-applikazzjoni per eżempju tal-artiklu 3, 11 u 191 ta' TFU. Um, tista' jekk joġbok tipprova tikkonkludi għax ħajlaqlek il-ħin. Iva, Sinjor President. Aħna nitolbu għalhekk li tibqa' miftuħa l-petizzjoni u l parlament ħeġġeġ il-Kummissjoni sabiex ġiel il-Renju ta' Spanja sabiex ikompli ħares liġi tal-ambjent. Grazzi ħafna. Issa, minn La Palma għanna Maria Vanessa Catalan Gonzalez, sekk joġbok 3 minuti erba' massimo. Grazzi, Signora President. Għana s-sinar tajjeb il-kulħat jena minn La Palma li hija gżira ta' 700 km kwadrati, 80.000 abitanti u il- F'Pariġi l-UNESCO ddikjarata bħala riserva tal-biosfera Għanna 4900 speċi eh, nattivi ta' dawn il-gżejjer li ma' minnhom 240 huma esklusivi fuq din il-gżira jgħixu biss apparti minn hekk terz tal-żona marittima tagħha ġiet protetta permezz tal- liġi il-Network Ewropa Natura 2000. Però issa qegħdin naraw l-implantazzjoni limitata ta' urbanizzazzjoni u kostruzzjoni turistika fi kwalunkwe post, inkluż fej għandek territorja naturali, forestali, agrari, li eh, tkun landscapes, kulturali, u kun fej ikun, anki jekk ikunu protetti mill leġislazzjoni Ewropea u Kanarja l-ekkim sejjaħ strument ta' pianifikazzjoni singolari turistiku jista' jilleġitima fi żmien qasir ħafna kwalunkwe projett urban, urban eh, privat jew pubbliku li anke ma kunx ġi kontemplat mill eh, l-pjana territorjali jew anke li mur kontra l-pjan insulari tal-planning. U dan ukoll allura għandu effett dirett fuq il-proġett u l-urbanizzazzjoni provvisti mill-pjan territorjali speċjali tal-pjanar turistiku il-ġi dikjerat null mit-Orti Suprema u dan għajmur kontra id-Direttiva Ewropea 2041. Apparti minn hekk hemm ħafna proġetti annullati li liġi tixtieq eh, is-salvat bħal pereżempju urbanizzazzjoni u żvilupp b'golf course. Minaj eh, ma saret l-evaluazzjoni ambientali prevista fid-direttiva ta' 92 tal-Unjoni Ewropea illi suppost iħares il-fauna u l-flora selvaġġa. Kenna per eżempju l-spazju prestiġjuż ta' manka fejn kien hemm ħafna eruzzjonijiet vulkaniċi u hemmhekk hemm Eh, taħlita ta' mazzjoni ġeoloġiċi, eh, kanali ta' lava, eh, flora u fauna endemika li kollox issa huwa imminat. Issa nitlobkom biex ma jinqarriċ it-territorju tagħna il pajsaċ mill-isbaħ li għanna rizorsi agrikoli li u koll għadin jiġu medda li jisparixxu. U li ovvjament għad iġiri minn iktar vulnerabli u jżid dipendenza tagħna fuq l-esterni li tuġa aktar minn 90% fil-verità. Grazzi ħafna. Tara hemm il-kapaċija ta' informazzjoni ftit ħin. Process issa mill-Gomera Suruber Martinez. Grazzi, Signor President, għan nofsinar tajb kulħadd. La Gomera, ħafna territorju bħafna diversi ta' kbira, 4182 speċi endemiċi illi jirrappreżenta t-territorju Ewropea, reġjun Ewropea bliktar numru ta', ta speċi endemika. Għanna 25 zona ta' speċjali ta' konservazzjoni. Per eżempju, Honaj għanna l-Park Nazzjonali li l-UNESCO għamluħ parti mill-patrimonju dinji. Għaliex il-liġi prezenti tista eh, teffet u dan l-ispazju tant emblematiku. Fil-2008 għomera natat il-Karta Ewropea ta' Turizmu Sostenibli dokument mill-Fondazzjoni Europark. It-tir ta' din il-kriterja tapplika l-konċett tal-iżvilupp sostenibbli l-iżvilupp turistiku fiż-żoni protetti tal-Ewropa. l-kondizzutura tiġi rinnovata fl-2018 għalhekk hemm biosfera li hija fraġli ħafna bżonn ta' ħafna prekawzjoni hemm ħafna bżonn ta' protezzjoni, hemm bżonn ta' ħafna nkunu kawti kif naġixxu hawnhekk u għalhekk din il-liġi l-ġdida ta' La Gomera u La Palma u kol tirriskja il-konservazzjoni u tmur kontra it-tir ta' l-agenda għal turizmu Ewropew sostenibli u kompetittiv. Meta tix garantija ta' konservazzjoni u amministrazzjoni sostenibli ta' risorsi naturali u kulturali li hemm fl-agenda tmur kontra għaffa stazzjoni dan dokument illi jgħid li suppost għandu jkun hemm il-ġestjoni sostenibbli li kun hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp u pjanifikazzjoni territorjali l-użu tal-art ma jirrispettax il-prinċipju li kun hemm turizmu kompetittiv u sostenibbli għaliex m'għandux approċċ globali integrat iwerra l-attività agrikola u jagħti minflok flok priorità l-turizmu ma jaħsibx fil- pjaniet planning tajjeb urban ma jwassax ritmu ta' svilupp adekwatu ma jistabilaxxix limiti u kontrolli ta' kabir ma jinvolvix il-partijiet interessati għax fil-fat qatt ma kienem eh, kuntat ma l-agenti soċjali ma jimminizzax u jamministra reski ta' li eh, jizviluppaw il-prinċipju ta' kautela u laqas ma jindirizza il-previżjoni tal-tkabbir. Għalek nina nitlop li dina il-petizjoni ta' miftuħa, Sr. President, grazzi, grazzi ħafna. Issa minn Eljerro. Juan Ramon Gonzalez. Fidejk, għana tajab, s Sr. President, Signuri, jiena ġej minn El U nixtieq nirringrazzjak, Sinja President, Sinjuri, jiena minn Eljero. U nixtieq hawnhekk nitkellem kontra l-ekkim sejħa liġi tal-gżejjer eh, ħodur tal-Komunità Awtonoma tal-Kamarja isem ħażin dan fil-fatt ta' xejn ma tagħmelek anzi ikompli dajjef is-sitwazzjoni ambjentali. Il-gżira El Hierro għandha 268 km katwal madwar 100,000 abitant. Jiena il-Kanarja kif tafu hija reġjun ultraperiferiku, però El Hierro aktar biktar għaliex m'għandux trasporti, m'għandux laqas trasport marittimu U l-liġi fil-fat id-għallet bħala lekk imsejja strument ta' pjanifikazzjoni singular terroristiku li suppost jippermetti deroga għal anke kwalunkwe klassu kategorija ta' territorju. U dan ovvjament ħajkollu effett ħażin fuq l-ambjent, l-abitat naturali u l-ispeċi tal-flora u l-fauna. El għandu patrimonju naturali u kulturali importanti, per eżempju, għani ħafna fl-ispaċi animali eh, bħalma għanna per eżempju il-wizza eh, ġganteska tal-jerro u 11 speċi ta' flora endemika u għandu u koll territorju totali eh, illi huwa eh, li huwa taħt protezzjoni. Issa, il-UNESCO iddikjerat fl-sena 2000 il li jirrob bħala rezerva tal-biosfera fl-2014 ehm, ġi msejjaħ ukoll Geopark. Il-Geopark huwa gżira kollha kemm hi għaliex hija gżira ta' origin, oriġini volkanika u fil-fatt l-aħħar eruzzjoni li kien hemm kienet f'Ottubru bitar 2011 konsekwenzi pożittiva Il-Lierro huwa monument naturali b'għandu pajsaġġi protetti u park rurali, riservi naturali speċjali integrali, żoni speċjali konservazzjoni tal-baħar kif ukoll tal-asafar. Apparti minn hekk għandna wkoll il-Park Rural della Frontera li huwa l-iktar zona li ħatkun affettwata kieku b'din il-liġi preżenti. Iġifieri qed nitkellem fuq 125 km kradwat fl-istess waqt proċess istituzzjonali soċjali għal ħolqien tal-Park Nazzjonali Marittimu tal-Istat Spanjol fl-ilmijiet tal jero in isfel tal-gżira. Bla dubju din il-gżira ħat kompli iżżid il-possibilitajiet ta' konservazzjoni u studji xjentifiċi. Però bla dubju ġifiri ma tistax inti minn banda se tagħmel daw l-affarijiet ta' protezzjoni, mbagħad minn banda l-oħra timmina b'dak il-mod. U anki l-art li tibqa dedikata għall-agrikoltura, ovvjament inti hawnhekk m'intix qiegħed m'intix ta' tigarantija ta' sostenibilità la dan ukoll ħajġi perikolat. Hemm bżonn ta' qafas ta' sostenibilità ekonomiku soċjali fejn inħarsu l-ambjent li fih ngħixu. Grazzi, Signor President. I thank you very much and extending Nirringrazzja kun għaddi minnu fih il-mikrofonu lil Anton Perez Marrero mill-Gżira ta' Gran Canaria. Muchas gracias, signora Presidenta. Grazie ħafna, signora President. Mikrofonu kjoġbok. Grazie, signora President. Aħna ninsabu hawnhekk l-ewwel qabel xejn għaliex l-arċipelagu Kanarju huwa post uniku, żona bioloġika unika. Fi spazju żgħir għandek 22.000 elf speċi u fuqhom li minnhom 3700 huma speċi endemiċi esklusivi għandu 220 zona speċjal ta' konservazzjoni wkoll fil-netwerk Natura għalfejn. Ġifier din hija eh, zona naturali għanja ħafna. U tatira wkoll ħafna turizmu. Fis-snin 60-70 rejna zida ta' eh, turizmu illi affettwa il-pajsaċ u territorju. Anki il demografija tal-gżejjer imbidlet illi ovvjament affettwa ħafna il-territorju tal-arċipelagu għalek. Fl-axħar ta' sin design bidu ta' seklu 21 kien il kanarja ħarġu batta liġijiet li ġew approvati fil-Parlament Eh, mill-forzi politiċi kollha li kien hemm li jsegwu il-passijiet tal-UN ta' Kunsidar prova l-Unjoni Ewropea fejn adattajna għal eh, realtà ta' dik iż-żmien il-regoli tagħna. U għanna, per eżempju, l-Istrateġija Territoriali Ewropea, l-Konvenju Ewropea tal-Pajis tax sena 2000, etc. Nell-arċipelagu er viċin ħafna wasal għal-limitu tal-kapacitajiet tiegħu ta' kemm jiflak. kif tista' tara e, tibru ekoloġiku kalkulat minn Minister 2007 li qal illi l-arċipelagu issa ma jistax jiflaħ iżjed. Dan huwa il-territorju li għandu l-akbar densità ta' popolazzjoni fil-pajjiż. Għandna modell ta' turizmu. Ejmu li li minn dak li għanna fl-agenda ta' turizmu sostenibli 25% fil-mija eh, fl-Unjoni fil-Kanarji huma qiegħda u hemm ħafna prekarjetà wkoll fl-impjigi. Is-sitwazzjoni ehm, hija gravi, speċjalment għandna ħafna nies li spiċċaw qegħdin jaħdmu ehm, fil-lukandi l-iktar huwa turiżmu low cost imma li qed jiġi lejn kanari Il-turizmu Eh, tip ta' turizmu li dejjem żdied f'daw l-aħħar snin. Il-turizmu low cost u l-all inclusive u li wkoll joffri x-xogħol. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm bilanċ bejn kompetittività u sostenibilità wara ħafna snin għal darba saġġet approvata liġi maġġoranza sempliċi. Is-sistema elettorali Kanarja tajt li rappreżentanti ta' din il-maġġoranza irridu jkunu rappreżentanti Bil voti mill-ewwel deputati li votaw kontra din il-liġi. Daw l-affarijiet li qegħdin jiġru huma għaskapitu però ta' eh, sostenibilità, per eżempju. il-prin Il-prinċipju tal-kontroll Skużani tajt il-Sinjor President, jekk joġbok tista' konkludi, għax wasalna lej ħina tjafa, so ħamna nisi ġeja fuwa il petizjoni xini eħemmela fil-qosor, aħna naħsbu li d-dini liġi illi għanna bħalissa fil-komunità autonoma tal-Kanari. Tillimita l-partiċipazzjoni ta' ċittadini fit territorju tagħhom u jdu noqdu attenti b'dina situazzjoni għaliex dawn ħajkunu ta' dannu kontra l-interessi tagħna. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. U issa Għanna u kol fostna rappresentant mill-gvern eh, tal-Gżir Kanari, Kristina Damarro, u nistilnek tuħu l-kelma kjoġbok. Grazzi, Signora President, il-gvern tal-Gżir Kanari, u għagrat għal-Komitat Peti, membri tiegħu, għall-opportunità biex nesprimu l-opinjoni tagħna u għet nwieġbu mill-iqsar possibli. Nispera li s-Sinjura President Skont tista eh, tippermettilna biex nwieġbu l-ħames petizzjonanti differenti. Dwar l-ewwel petizzjoni tirreferi għal liġi dwar eh, l-art u l-oħrajn eh, fuq liġi differenti, liġini fuq liġi fuq il-gżejr ħodor din il-liġi eh, fuq la Gomera u la Palma la Gomera u la Palma saru petizzjoniet allura għandin id l-om kolla nix najt li jiena eh, twilit fit tenerif u izze biex traġa minn la Palma allura edha f'pożizzjoni dwar dan u xinu ma eh, aħna nirrappreżentaw l-interessi tan nies kollha nejxu fejn nejxu, fuq li gżira nejxu. Il-gżir Kanari li semmew il-petizjonanti huma arċipelago li minn seba gżejjer. Brikkezza straordinarja għallek hemm protezzjoni ambjentali ta' 50-50% mill-art kollha. Aħna impenjati li nassiguraw illi konformità sħiħa ma' leġislazzjoni territorjali u ambjentali tkun applikata. Fil-ambjent ta' Spanja din hija fidejn eh, eh, l-autoritajt autonomi u l-autoritajt lokali. Għalhekk għandna kompetenza sħiħa hawnhekk. Issa ħames ilmenti ġew preżentati l-Kummissjoni għal referenza għal liġi li għandhom xasuma l-gżir ta' La Palma, La Gomera u Eliero. Dik kienet il-gżira il-liġi tal-art li prezentat bħala abbozz ta' liġi. Issa dwar l-ewwel liġi. Rappreżentant minn kull gżira tkellem dwar dan. Din qed poġġi mudell ta' turizmu sostenibbli speċifiku għal gżejjer. Abbażi ta' natura sensitiva tal-ekosistema li hemm hemmhekk preżenti hemm. Għandna l-promozzjoni ta' estabilimenti żaru ta' daqs medju li bek jevita il-popolazzjoni li qed isir daw il depopolazzjoni. Inqabbel dan mal-popolazzjonijiet kbar li hemm fil-gżejjer dak għandu x'tasamma turiżmu di mish kwistjoni biss tal-gvern tal-governanza tal-Gżir Kanarja, kint interessat u għali tidħol fuq l-internet u fit-tex fuq il-liġi tal-Gżejjer ħodor tal-2016 u ssib għad ta' kummenti. Wieħed minnhom u għami Miss Abel persuna mill-ċentru internazzjonali tal-istudji ambjentali illi jisemmi din il-liġi, juża din il-liġi bħal eżempju ta', ta razzjonalizzazzjoni ta' attivitajiet turistiċi fuq il-gżejjer. President, ta' din hija e, e, dan u eżempju tal-modelli li nużaw biex nikkumpensaw għall-ambjent fejn konservazzjoni ta' riżorsi u tkabbir sostenibli din il-liġi għana niftakru fl-istess ħin kera dak li għadu kfint ġiet adottata mill-Gvern Kanarjan f'Diċembru ta' sena l-oħra bi 80% tal-voti favur. Il-partiti l-iktar kbar futa favur dak liberali, demokratiku u soċjalista. Imma dak li iktar importanti Dak għandu ma din il-liġi tal-gżejjer tal-Ogomera Jero u La Palma, il-membri kollha rappreżentati ta' dlawi tlet gżejjer, l-ekkim sejħa gżejjer ħodor, u kienu xkienu il-millima partit politiċi partit politiku kienu votaw favur. Il-gvernijiet insulari ta' dawn il-gżejjer għamlu proposti favur bħala mudell sostenibli. Dak li iktar importanti huwa li gvernijiet municipali u saħqu fuq l-interess tagħhom fit tkabbir sostenibbli. U dan jimxi skont leġislazzjoni ambientali Ewropea. Kieku ma jeżistix din il-liġi, kien ikun hemm riskju sew sew illi illi kien ikun periklu il-patrimonju kulturali u ambientali tal-għaw gżejjer. Ma rridx xindajaqkom bċerti dettalji oħra, tafu li tistgħu tidħu fl-artikli kollha fuq l-internet jekk tkun bżonn. Il-proċedura jistabilita fejn konna eh, eżamijiet u testijiet ambjentali u naraw li jem partiċipazzjoni siħa ta' ċittadinanza għax l-informazzjoni li toħroġ minn dan minn daw il-verifiki issir eh, pubblika hemm ukoll obbligu li wieħed iwieġeb bħala allegazzjoni kollha jsiru. Kieku man ma e, mingħajr din il-liġi e, il-patrimonju naturali kien ikun friskju. Ipprova konkludi jekk jogħġbok, għax eċċedejt għal iżiet minn 5 minuti. Grazzi, ippermetti li 30 sekonda biex ngħid żewġ affarijiet. Irreferejt biss għal gżejjer ħodor il-gżir il-liġi tal-art tal-gżejjer ħodor. Kollox irid imur taħt il-verifiki ta' impatt u xinu l-kas. Tkellimna fuq il-problemi tal-qorti kostituzzjonali u l-rati kostituzzjonali u għana nifmu li Spanja hija stat fejn hemm nuqqas ta' konformità ma' leġizlazzjoni interna konklużjoni mhux veru dawn il liġi ifixklu il-protezzjoni tal-artijiet kanari imma huma f'konformità ma' leġiżlazzjoni Ewropea. Fi Spanja l-ambjent allura aħna nitolbu li dal-petizzjoni tingħalqu dwar l-inċertezza li nżommu il-menti li mhumiex bbażati fuq liġi ambjentali Ewropea jew parteċipazzjoni taċ ċittadini. Grazzi. U issa niftaħ id-diskussjoni. Il-Kummissjoni, eżattament, il-Kummissjoni. Issun Daniel Fernandez Gomes fissam il-Kummissjoni, għandek il-kelma. Grazzi, Signora President. U grazzi l-petizjonanti u r-rappresentant tal-Governanza Kanarja għall ispiegazzjoni li nataw dwar dawn il petizzjoni jiena xtaqt ngħid li jekk il-Kummissjoni għakonxja ta' xuħut mill kwissjoni li għadhom kif ġew msemmija u deskritti iva aħna irċivejna il-menti u dokumentazzjoni ċivejnija għaw koll fuq fuq dok dokument ġenerali ambientali ma kenniex ċans nippreparaw l-ebda komunikazzjoni sissa qed nieħu nota ta' dak kollu li għadu kfin tqal Miż-żewġ naħat u fil-qosor delwaqt il-Kummissjoni toħroġ b'komunikazzjoni bil-miktub dwar x'intqal fuq dil-petizzjoni. Grazzi lill-Kummissjoni u għall-Kummissjoni na nifhem nifem għall-Kummissjoni f'da sens kelkom ftit żmien, żmien limitat biex taħdmu fuq dokument komprensiv dwar dan. Di kienet id-deċiżjoni li tieħdet fil-koordinaturi allura da fuq l-aġenda forsi għadna prematuri imma jena għaddu għal diskussjoni mal-kollegi l-ewwel nixtieq nagħti l-kelma lis sur Matom batwara lis sur Lopez Aliar li qiegħed eh, għandu limitu ta' żmien ta' ħin avoljanti qed bħala sostitut u nagħtik il-kelma wara s-sur Mato. Naf li nixtieq ringrazzja l-petizzjonanti u l-rappresentant tal-gvern, referenza ta' malajr, u nat li presidenza jina kontent li da tifhem il-Komissjoni ma kellix żmien biex taħdem fuq dik kwestjoni Aħna f'Lulju bħala koordinaturi approvajna dak li għandu jiġi diskuss imma naqbel mal petizzjonanti fuq ħaġa waħda. Huma wrew il-gżejjer tagħhom huma żbieħ u jridu jiġu preservati. Iva, dan huwa tip ta' post li jrid jiġi protett. Imma ma naqbilx mal-komplament. Għax xin il-missjoni tal-Komitat? Huwa li wieħed jassigura li l-leġislazzjoni Ewropea ma ġietx eh, imħawda u ma kien hemm l-ebda argument li kien hemm xi ksur tal-leġislazzjoni Ewropea aħna nħossu li l-liġi fil-fatt li tagħmel il-liġi tal-art tagħti ċerti strumenti u ma tagħmel xejn iżjed. U allura din hija kwistjoni tal-leġislazzjoni nazzjonali għax kull strument bażat fuq dik il-liġi irrid jkun konformi ma' ħtiġijiet kollha u l-kundizzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u ma naraw xejn jikkontradixxi li tagħmel din liġi huwa li ma tikkontradixxi xejn. Isek għandek li għax karozza tidħol f'inċident m'għandniex inħallu li nies jużaw karozzi le, il-liġi ma tagħmel xejn minna u għalli għan li tagħmel huwa li l-prodotti li garantiti għax hemm żball kbir aktarx fuq il-ħin limitat kienna petizzjonanti li għamlu l-petizzjoni tagħhom qabel il-liġi tal-art għaddiet. U din liġi nifissa tinsisti li l-leġizlazzjoni kollha tkun rispettata. U l dispożizzjonijiet finali jibdlu id-dispożizzjoni numru 8 tal-liġi ta' qabel Allura m'hemmx eċċezzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' verifiki tal-impatt. E, e, informazzjoni pubblika t tiġi sottomessa u ħtiġijiet kollha il-kundizzjonijiet kollha jridu jiġu rispettati. Daw li jekk daw l-istrumenti ma jirrispettawx dak li hemm imniżel, dawn imorru kontra il-leġislazzjoni Ewropea ma kif qiegħda bħalissa liġi ma tagħmel xejn ħażin jien naħseb allura fil-liġi tal-gżejjer ħodor minn lebda argument u ma nata lebda argument u l-gvern naħseb reprezentanti tal-gvern spiega da sew. Iġfiri dak li għamilna unek nitkelmu fuq liġi elettorali, nisson nitkelmu fuq l-affarijiet sbieħ kollha li jridu jiġu għaprotetti fuq daw il-gżejjer imma da ma jfissirx li dilli liġi li ġiet approvata minn maġġoranza sinifikanti tal-Parlament Kanarji ma tiksel ma tikser lebda leġizlazzjoni Ewropea. Allura naħseb għandna nalqu dan dal-petizzjoni. Issa eh, eh, il-kellimni jess Fernandez Gomez. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-kelma. Jiena nixtieq niskuża ruħi għax kolli nitlaq minn distrazzjoni qabel nitlaq inti taf illi minn Brussiħi ma nattendi l-laqat kollha. U ħassejt li kien interessanti nisma l-petizzjonanti, li ġej minn pajjiżi, mill-Kanari. Kien interessanti ħafna nisma' l-opinjoni tagħhom, it-testimonjanza tagħhom, jitkellmu fuq il-patrimonju ambjentali tagħhom, nixtieq malajr malajr nesprimi l-appoġġ tiegħi eh, l-appoġġ ta' soċjalisti f'din il-Kamra biex inżommu l-petizzjoni miftuħa relativa eh, mal-liġi tal-art. tal art tal-2007 din hija liġi mhux li mhux biss tirrevedi l-leġislazzjoni preċedenti minn l-1999 u l-2003 ma fija pjanar ġenerali u hekk jisima din ordni ġenerali u ma tirreferix għat-turizmu u din hija differenza bejn din il-liġi u l-liġi tal-2016. <coughs> ma konniex pozizjoni li naraw l-ebda impatt negattiv, imma din daħlet fis seħħ bis-sena ilu. Din hija liġi li għandha ambitu materjali limitat, għandha x'taqsam ma la Komera, la Palma, El biex nipprovaw nikkumpensaw għal minn. Eh, relattiv bil-inżidu t-turizmu li kif nafu kien xprum prinċipali għall-ekonomija u allura ta' tkabbir fil-Kanarja l-ħafna żmien. Dan isir b'mod illi ma jkunx bies suġġett għal kunsens parlamentari wiesa imma opinjoni favorevoli f'dak li għandu x'jaqsam mas l-uffiċi tas-sintki u autoritajiet lokali fit-territorji e, imsemmija mill-quta. Il-liġi tal-art ġiet approvata minn minoranza e, e, parlamentari skont il-kelliem u fija 20 sena tal-liġi, tal-liġijiet fijom. U ġiet approvata b'mod unanimu. Allura il-problema ta' din il-liġi tal-art huwa li toħloq eh, bibin ta' wara multipli biex wieħed jevita min jisegwi l-liġi biex taħrab mill-liġi. L-autoritajiet lokali jistaw b'mod unilaterali jiddeċidu li huma eżentati milli jsegwu l-interessi strateġiċi tal-lokalitajiet tagħhom tal-ippjanar urban impatti ċari f'dak li għandu xaqsam ma' leġiżlazzjoni Ewropea. Impatti f'dak li għandu xaqsam ma' obbligi ta' verifiki strateġiċi ambientali għax l aħna nixtiequ l-petizzjoni tibqa' miftuħa minħabba il-liġi tal-art. 4 tal-2017. Grazzi lilek u issa naħseb ikollok titla inti biex tkun l ajruport illum il-ħamis u iktar nies qegħdin nisifru dal jem mela il-vjaġġi tajjeb u inkomplu aħna hawnhekk biex xoltan u nagħti l-kelma li sunju seta'. Grazzi Presidenta. nishtiq namel zet mistoqsijiet mill dikjerazzjonijiet nibda mill-axħar. Naħseb li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa proċess ta' bini u ta' qafas li daqsxejn huwa dubjuż. Sakemm nirriżolvu l-problema, e, il-Kummissjoni għadha ma wassiċ għall konklużjoni u allura għandha tibqa' pendenti. Jiena nnotajt li l-livell fuq kif naħdmu fuq kwistjonijiet huwa pjuttost toli. tajt li hemm għad kbir ta' ilmenti hawnhekk. Naħseb li huwa urġenti ħafna, estremament urġenti li nħallu dal-proċess leġislattiv li jidin il-liġi biex eh, dak li l-Ewropa qed tipproteġi ma jistax ma jiġix protett mill-awtoritajiet lokali li mhix aċċettabbli. Jekk nitkellmu fuq in-natura l fejn u l-areas li huma involuti fin-natura l fejn nistgħu ngħidu li dawn il-postijiet kollha, dil-art kollha bil-biodiversità kollha li fiha nippermettu li jkun hemm iktar urbanizzazzjoni fuq fuq e, e, e, art li għadha tal-kampanja. Jiena nkun xukjata fuq dan, jiena ġejja mill-PPE. Aħna rridu nipproteġu dawn dawn il-postijiet. Ma nistawx nħaddu dilat mhux protetta. Naħseb li l-Kummissjoni qed titkellem dwar jekk kienx hemm xi ksur lejn f'dak li għandu xaqsam mal eh, verifika tal-impatt dan huwa kruċjali. Għanna bżon il-wet u studju tal-impatt żgur, imma min se jagħmlu dan? Di responsabilità u kompetenza jekk din tiġi delegata għal autoritajiet insulari jew livelli iktar baxxi, allura ejja inċedu dan l-impatt eh, tal-proġetti tagħhom fidejn eh, eh, il-ġirin in-nies li verament jgħixu fuq il-post. Gvern reġjonali għandu biżejjed awtorità biex jagħmel dan jiena jkolli ngħid le. Peress li għandi ħafna dubi peress li nemmen li priorità l kulħadd hija li l-Unjoni Ewropea il-qafas leġislattiv tal-Unjoni Ewropea jkun preservat allura jiena nħoss li l-petizzjoni għandha pendenti. Il-Kummissjoni għandha toħroġ ir-rapport tagħha kemm jista' jkun malajr ma sadattant avolja l-Gvern tal-Kanaris ħare ġi hawnhekk rappreżentant biex esprimi l-opinjoni tagħhom għabbażi ta' informazzjoni fir-rapport mill-naħa tal-Kummissjoni ġara darba jkun dan rapport, allura l-Gvern tal-Kanal irid jagħti tweġiba, speċjalment din il-liġi ġdida tal-art. Grazzi. Grazzi Beatriz. U issa Angela. Grazzi Presidenta. Grazzi Presidenta, u wkoll mas partikolari la deċiżjoni li ttieħdet fih dan il-koordinaturi sabiex ikun hemm dan il-punt fuq l agenda għaliex din hija liġi li daħlet fis u għala hemm ċertu urġenza mela. Ġibdet li ħafna attenzjoni l-intervent li għamlet il-Kommissjoni l-ewwel mistoqsija tiegħi hija ilu sena issa li għamil tadi ma' 17 ta' Marzu tal-2000 U 17 il-Kummissarju għal mistoqsija oħra qalt li l-Kummissjoni riċentement irċivit faċilitata mill autoritajiet Spanjoli fil-qafat ta' l-investigazzjoni kwestjoni illi intom ilkom xhur illi għattu li bija, ġifiri minn Marzu, anzi il-17 ta' Marzu intom tikkonfermaw illi għandkom id-dokumentazzjoni rikjesta lill-Gvern tal-Kanari u diffiċli ħafna s-sallura nemmen illi intom s-saskom mankomx rapport u li ma tistax tatu tweġiba lil din il-Kommissjoni. Jidispeċini Kommissjoni imma ma nistawx nibqawek, ma nistawx nimxu hekk. Issa, fit-tweġibi ta' tnejn ta' frara xandi kollezzjoni sħiħa ta' mistoqsijiet u tweġibiet jiena mill kummissjoni Kummissjoni Ewropea rikonoxxiet minn frar allura l-fatt li hemm proġetti li ġi dikjarat bħala għandha interess pubbliku. Qed jgħid li l-Gvern ta' Kanarji mhuwiex qed iħares il-regoli li hemm tal-ambjent, il-normativa liġi tal-ambjent, ġifiri intom għatkom bizzit informazzjoni u għallura għalfejn ma ġibtux it ma ma'kom għawnek illum għal din il-petizzjoni. ħana ma mistoqsija oħra l-komissarju bil-miktub għax importanti ħafna minn dak li qed jagħmel. Nirringrazzja ħafna wkoll il-petizzjonanti u dawk li qegħdin hawnhekk prezenti kif ukoll il-pjattaforma illi jirrappreżentaw Sfortunatament ikolli ngħid ikolli ngħid sfortunatament li xina xejn kontenta li u ukoll li naraw li nuqqas ta' rispet, li niskelmu fuq l ekologija l-ambjent, l bidla klimatika u issa għandna eżempju ieħor ta' nuqqas ta' rispett tal-ambjent. Għasab li kienu ikun ħerki kieku jkun hawn minn kien jgħix fi żminijiet oħra, mhux issa għax jisu għammak passom issa. Għanna. ħafna affarijiet għanna il-ksur ta' direttiva tal-ilma per eżempju ilu 20 ta' snin li għanna ilma illi għat jaddi għal bahar minnajr ma tiġi trattata ġifiri un bat ikonna il-problemi tal- l-alkol, mikroalga, etc. Ġifiri, dawn l-affarijiet nafuhom u għar dawn id-diżastri kollha nispiċċaw biex nagħmlu leġiżlazzjoni għala kart ħaġa oħra din li ġarġu kollum imbagħad mid direttivi tal-ambjent ħanejdilkom evalwazzjoni ta' impatt ambjentali Networks ta' natura 2000 u aċċess għal informazzjoni partecipazzjoni tal-pubbliku fil-qasam ambjentali. U dan ġi dikjat bħala urġenza. Għax dawna huma urġenti dak li tagħmel li ġej li tagħmel il-liġi il liġi Mot, ma mbagħad da mux mhumiex eh, nazza fl-aħħar mill-aħħar ngħidu fejn kif huma. Fl-aħħar mill-aħħar din hija dan huwa patrimonju għaliex qed nagħmlu b'gżejjer Kanarji qegħdin noqtlu ehm, it-tiġiġa li tbit il-bajt għad-deb u it-tir huwa bażikament illi innaqsu u naqru mill-protezzjoni sabiex ikun hemm minflok ippjanar urban. Ma naħsibx għandi għafin noqgħod niskellem iżjed. Jiena nitlob għal daqstant li jiġi applikat nderġi il-punti għal kummissjoni jiġi applikat il-prinċipju ta' prekawzjoni li jiġi qegħda mekk. Għalfejn għamilni dan il-prinċipju fil-liġi biex ma nużaw ħqat biex e, ikun hemm l il-prekawzjoni mbagħad niskelmu fuq wara li l-affarijiet isiru għax il-liġi għadha fis-seħħ ma ninsewx eh, wara jkun tar twisq. Mela, petizzjoniet nitlob li jibqgħu miftuħa li jkunu il-gżer ħodor u il- liġi tal-art ma tistax inti tisseparahom daw it-tnejn jintbatu il-petizzjoni suqdim il-Kumitat Envi biex t-studjom u biex t-siru kol impatt ambientali. Tajep u kol kol kommissjoni l inna l-Komitat tal-Petizzjonijiet u l t tijom it-tina weġiba bil-miktub dettaljata u regolari tal-mizuri li għadin jittieħdu madwar 500 petizzjoni addizzjonali, iġifiri il-petizzjonanti mhumiex qegħdin jingħataw informazzjoni dwar x'qed jiġri. Għana nagruppaw il-petizzjonijiet differenti li diskutejna dal-axħar fuq il-gżejjer Kanarji, per eżempju, il-proġett tal-Lukandi tal Teħita u eh, nixbrom flimkien biex forsi xi darba l-Kummissjoni tkun tista' tweġiba x'kun interessanti anke biex naraw kif ħajġu affettwati dawn iż-żoni differenti li suppost huma mħarsa minn natura l-fejn fil-Kanarji. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna lilek, Angela. Is-sinjura Tanonka għandek il-kelma. Grazzi ħafna mela fissem il-ħodor. Nishtin ringrazzja l-ewwel net l petizzjonanti Ningrazzjakom ta' spiegazzjoni kif suppost tal-problema. Jider meta nisimakom il-li jem riskju ġust ta' ta' ksur ta' liġi Ewropea u anka qed nistennew l-istudju tal-impatt minnaħat tal-Kommissjoni fuq din il-liġi tal-art. Jim kont f'żewżjajjar għattiftix ta' fatti fi Spanja. Waħda minnhom kienet għal nuqqas ta' ilma u għana sibna tarif tajjeb u sibna wkoll illi il-problemi kollha li tqajmu mill-petizzjonanti kienu problemi serji u veri. U allura Jiena naħseb illi dan il-Kumitat tagħna tal-Petizzjoni trid iżomm dawn dan il-grupp ta' petizzjonanti eh, li jiddilja magħhom b'mod serju ħafna l-petizzjoni tiżommhom pendenti miftuħin u forsi nippjanaw xi missjoni ta' tiftix ta' fatti. Imma l-ewwel ovvjament għandna rridu nisimgħu minn il-Kummissjoni u nirċievu kif intqal eżaminazzjoni propja ta' din leġislazzjoni u direttiva tal-verifika tal-impatt id-direttiva tal-verifiki ambientali il habitis Directive, etc. Grazzi Tatiana u issa Eleonora. Grazzi ħafna, anka jien nitkellem biex insostni il-petizjonanti u l-petizjoni tagħhom. Diġà ntqal ħafna minnħata l-kollegi, allura għandi xafejn repeti ruħi. <laughs> Imma insomma l-fatt li unuri tħassib kbir tiegħi fuq l-interventi leġislattivi li l-autoritajiet lokali jagħmlu u li jistgħu jpoġġu friskju kbir u il-territorju fantastiku illi huwa tajjeb li niproteġu. U li nipromuovu nżommu assolutament kuntatt u edin f'moment storiku li f'meta għanna miljoni ta' ċittadini qed imexxu kampanji ta' ġbir ta' firem. Diversi inizjattivi ta' ċittadini illi fuq punt li qed jiġbdu ħafna attenzjoni miċ-ċittadini għal kura u s-sosten tal-kampanja li jgħixu fiha. Dan huma inipen tal-armi li hemm bżonn jinstemmaw fuq kull livell lokali, nazzjonali, reġjonali, qegħdin f'mument fejn illi għadu possibli li niprevjenu riski possibli li ġej minn spekulazzjoni. Allura nittama li l-Kummissjoni Ewropea twetta il-xogħol tagħha b'mod dettaljat ħafna u jekk hemm ksurijiet ħaġa li jidir li ċittadini urew b'mod ċar, allura wieħed irid jaġixxi malajr biex ir-regoli Ewropej il-liġijiet Ewropej jiġu rispettati. F'dak speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-ambjent. Is-Sur Benito Zinaga Grazzi, signor President, li tajtni il-kelma, grazzi ħafna kol il-petizjonanti tal-li ġew hawnhekk Brussell. U din dal-Parlament imżewġ punti naħseb marbuta fil-fatt wieħed il-mudell ta' turiżmu inti għandek turiżmu aktar sostenibbli, aktar naturali, marbut mat territorju li huwa meqjus bħala tip ta' turiżmu illi l-aktar jibbenefikaw minnu l-ekonomiji lokali u għan għet seħdana f'ħafna zoni dan għal-modell meta mqabbel ma' modell ta' turizmu tal-massa illi ikisser il-habitat kif intqal u u koll jaffetwa ħażin l-ekonomija lokali tal-post dar il turizmu għandu problema oħra għaliex dan għat ripot fil-fat imur kontra l-leġizazzjoni Ewropea hawnhekk aħna għandna sitwazzjoni fejn qed nippruvaw naġnu l-leġiżlazzjoni min-naħa tal-Gvern tal-Kanarji kif jaqblilna dawn il-liġijiet illi suppostu ma ta' interess insulari fil-verità qegħdin jaħbu interessi oħra illi jiksru ir-regoli Ewropej u Spanjoli. Għalhekk dawn il-bidliet li rridu huwa li jkun hemm regolamentazzjoni u ninfetħu l-bibin għal proċeduri urġenti illi imorru li l-minkwa kwistjoni ta' kontroll u territorjali għandhom żminijiet ta' eżekuzzjoni iktar qosra u għalhekk jagħmel aktar diffiċli li jkun hemm parteċipazzjoni mill-pubbliku u tintuża sistema simplifikata ta' evalwazzjoni ta' impatt ambjentali li jmur kontra il-prinċipju ta' prekawzjoni tal-leġiżlazzjoni nfisha. Issa, x'inhu riskju hawnhekk? Nisbara li ma jiġrix hekk imma bażikament illi wieħed irid huwa li ħajjispiċċa politika tal fair komplit ġa fejn nirkolaw l-ispazji protetti u imbagħad xiġri. Il-ħsara tkun saret u diffiċli li wieħed ireġġaħħa lura. Onestament, ma nistax naħseb għalfejn wieħed jista' jagħlaq dawn il-petizzjonijiet speċjalment għax ma ċanna opinjoni min-naħa tal-Kummissjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna lilek. Issa kull mandi kellim wieħed. Inti, Sinjura Bilbao. Grazzi, Signor President. Jiena qed nitkellem f'dan il-Kumitat kajja li m'iniex membru tagħha kultant nitkellem jiena meta jkun hemm xi suġġetti li jolqotni u dan jolqotni, jolqotni mill-qrib, jolqotli qalbi u anke politikament għax jiena parti mill-Koalizzjoni għall-Ewropa, il-Koalizzjoni Kanarja u dan huwa li permezzi li wkoll nasal hawnhekk dan il-Parlament u inħares l-interessi tal-Kanarji bħalissa. Zewċ affarijiet nirgazzja l-ewwel net li l-petizzjonanti u l-istituzzjonijiet l-ewwel net jien għandi fiduċja sħiħa fl-istituzzjonijiet Kanarji u il-partiti politiċi tal-Kanarji huma adottata il-petizzjoni li adottaw f'kull wieħed minn daw id-dibattiti bil-vot tagħna għaliex hekk inti taf fil realtà ta' gżejjer differenti nistgħu narraw kif rajt jien li għandhom l-ewwel net u ma tassew involuti u jridu illi l-gżejjer ikunu mħares u l-ambjent tagħhom ikun imħares. Huma eh, kif qalet ukoll Viċi President jimportom li jkun hemm żvilupp sostenibbli bil-possibilità li jkunu impjiegi ġodda xi wħud mill-pensjonanti fil-fatt qalu illi f'ċertu gżejjer hemm sa 25% qatt ħarsin iva żvilupp ekonomiku u soċjali fl-istess waqt. Biex nsemmi xi affarijiet li semmew fil-Gżarjer Kanarji fil-jer il-proġett ta' l-maw il-rieħ idroliku illi għandu u interess differenti internazzjonali għalih dan huma tip ta' proġetti li jixtiequ jizviluppa istituzzjonijiet kanali liġijiet issa il-liġi jekk imsejħa Islas Verdes Gżejjer Ħodor approvati b fil-mija mill-kunsilli lokali kollha u l-partiti lokali il-partiti politiċi naħseb li hawnhekk anke smajna b'ċertu intervetti kien hemm min Għadin nitkellmu fuq 80% approvazzjoni sewwa mill-partiti politiċi kollha aħna hawnhekk nafu x'ġifieri din huma ħafna eh, iktar responsabbli milli l-awtoritajiet infushom x'jiena rajthom daw l-affarijiet rajt kemm jimportom daw mill-protezzjoni u l-iżvilupp tal-mudell ekonomiku. Issa, mela, approvazzjoni bi 80% mill- partiti politiċi kollha u l-lokalitajiet. Imbagħad it-tieni nett qegħdin nitkellmu u jiena nemmen illi hawnhekk hawn żewġ modelli politiċi, żewġ modelli li ċertu partiti jridu jmorru naħa oħra jridu jmorru oħra. Imma ir responsa dawk il din il-liġi ġid deċiża bi 80% maġġoranza mill-partiti kollha mbagħad fuq dina il-liġi ta' territorju tal-art. Dawn huwa pakkett daw li ġiet fl-aħħar mill-aħħar u meta ġiet din il petizzjoni kien għadu proġett kien għadu abbozz. Issa l-ura tkun ħaġa tajba li nkunu nafu liġi kif inhi kollha kemm hi mill-ispjegazzjoni li sat il-Viċi President u d-dokumenti li stajt naqra jien. Il-punti li tqajmu għaw fejn hemm dubju dwar ir-rapporti ambjentali, parteċipazzjoni pereżempju, hemm argumenti oħra li ġew konfużi għax dan huwa garantit m'hemm ħadd li għandu interess iktar li ħares il-gżejjer mill-awtoritajiet tal-gżejjer infushom U għalhekk b'daw l-argumenti kollha kienet tkun ħaġa tajba kif nkunu nafu x'għandha xi tgħid il-Kummissjoni Ewropea li nassumu xi darba oħra ħan irċivuha din, imma jiena min-naħa tiegħi nappoġġa l-petizzjoni tal-Gvern tal-Kanadi naħseb illi dawn iż-żewġ files għandhom jiġu arkivjati. Grazzi. Grazzi ħafna. Peress li l-petizzjonanti diġà tkellmu fit li kolli ngħid, ikunu li forzi tistaw toqgħodu lura milli titkellmu, forsi tippermettu wieħed jew tnej, mhux kollha kemm intom, ma forsi wieħed. U titkellmu fil-qosor ħafna. Nista' nafdakom biex tagħmlu dan mela min. Hmm. Jider jintanzjus biex titkellem. Ftakar xettilkom. Tistgħu tkunu preċiżi u titkellmu fil-qosor. Eh. Muchas gracias, señora Presidente. Grazie ħafna. Rispett sħiħ lill partit politika u l-istat ta' dritt u l-Komunità Ewropea hija komunità bbażata fuq id-dritt. Mela inti għandek daw il-liġi deputat l kif tkellmet, li tkellmet tkellmet fuq ikbar iż-żar, le għandhom ikunu iż-żar illi waslu għal rimodellar sħiħ kbir Il-mistoqsija fil-Kanari leġiżlazzjoni approvata bil maġġoranza kollha. Il-territorju ta' l-arċipelagu b'dina il-rikazza naturali kollha huma imħarsa allura kienet il-Qorti Suprema fl-aħħar mill-aħħar qalet illi ma kienx hemm rispett tal-liġi jekk inti ma qed tagħti bet neħħi allura Sinjura President, forsi ir-rappreżentanti tal-gvern jistgħu jispjegawna dawn ir-rapporti u l-osservazzjonijiet ta' legalità u kostituzzjonalità li hemm fir-rapport konsultattiv tal-Kanarja. Fl-aħħar, fil-qasam ambientali qas l-istati l komunitajiet autonomi m'għandhom il-kompetenza kien hemm sessjoni importanti fejn ir-regolament u il-regolamenti huma prevalenti dejjem tkun hemm il-ħarsien tal-istat tad dritt. Għandi deliġi kbira li qed tidħol fis-seħħ bħalissa u l-proposta Sinjura President li hija miftuħa hija li qegħdin l-garanziji tad-dritt tal-ċittadinanza tal-minoranza tal-istat ta' dritt li hija li jkollna demokrazija pluralistika. U aħna nixtiequ li l-petizzjoni tibqa' miftuħa li tiġi studjata fid-dettall l-operazzjoni desregolatorja li hija liġi tal-artu territorju. Grazie, signora Presidenta. E commentar che... Grazie, signora Presidente. Nishtiq najt li liġi turistika l kem sejħa liġi turistika tal li gżejjer ħodor, nsejħula ma f'vertajja ta' gżejjer grizi ta' l-sena li għaddiet ġiet approvata mingħajr il-parteċipazzjoni tal-pubbliku, tal-ċittadini, tan-nies li għandhom x'jaqsmu mal-qasam ta' l-ambjent kif għandna fid-direttiva 35 tal-2003. Apparti minn hekk kif kien qed jgħidan jekk proġett għandu jkollu evalwazzjoni ambjentali strateġika li ma evalwazzjoni trid issir b'mod rigorus. ċove, inti ma jistax ikollok jiġi l-rappreżentant tal- tal-lokal jgħat daqqa tajnu jitlaq lem minn hemm tekniċi minn esperti xejn. Kif nara jien l-affarijiet ta' folja kienu 80% jew 100% li japprovaw din il-liġi xorta ma jistawx jimorru kontra liġi Ewropea illi tissuperhom illi hija fuqhom. U hemm dannu irreversibli li jista' jsir imma nistennew xilli jsiru daw il-proċetti li jitwettqu Aħna ħan id-denċa dawra jkunu jmorru kontra d dirattivi Ewropej imma id-dannu reversibli ma nistaw namlu xej fuq u mbagħad u jkunu l-ġenerazzjoni ta' warajna li ħajba tuħdan kollu aħna nadmiri li nħarsu. Very much. And I think that you have Grazzi. Naħseb kontu ċari ħafna. Il-messaġġ huwa koerenti f'dan id-dawl ma nibżon nirrepetu nirrepetu l-affarijiet l-istess affarijiet. Jina lesta ninala dwar da, nemmen li għanna nżommu l-petizzjoniet miftuħin kollha kemm huma jiddispeċini ftit illi l-Kommissjoni ma kienx pożizzjoni tagħti tweġiba ħjar imma aħna nifmukom minħabba nuqqas ta' żmien. Issa nduru fuq il-Kommissjoni u nitolbukom biex tiġu lura biżjed informazzjoni wara li tkunu wettaqtu investigazzjoni minnaħa tagħkom dwar dan il-każ u tistgħu tagħtu dik l-informazzjoni eh, bil-miktub ma xalfejn sejħu għal dan imma ħanżommu il-petizzjoni miftuħa u neġew nistudjaw dan kollu. Kif ukoll għandna nibatu dan lill-Kumitat Envi tal-Kamra biex eh, nattuhom informazzjoni dwar x'qed jiġri u biex ikun hemm eh, feedback ukoll minn naħa tagħna, minn naħa tagħhom. U naħseb ma qed nara l-ebda konklużjoni oħra u lilkom il-koll li tant ivvjaġġajtu mill gżejjer ħodor sbieħ li għandkom biex tiġu għaw fi Brussel f'dan it-temp, grazzi tal-li samtu l-għal nofsinar Grazzi ta' li tuna, ta' li ettuna informazzjoni u jina minna ħatijaj il-President tajt qed e, insaqsi nifsi li ma minn daw il-ħames gżejjer ħodor zbiħtant ħanżuri ħanżuri darba li ġejja. Grazzi. Issa lina il-kollegi f'dan il-Kumitat Peti nasal l petizzjoni 623 dwar l istatus tal-EU Pilot Complaint l-ekkim sejjaħ l-Obregat Delta. Il-petizjonanti jatawn jinkontenta li tiħ il-kelma. Grazzi, Signora Cea. Għan nitkellem fi sem il-lega per la difesa del patrimonio naturali, depana, senna ftit. Brispet lejn il-petizjonanti li ġejjin dawk minnkom li jridu jitilqu mill-kamra, li jridu ikomplu bil-konverzazzjoni, tkellmu minn wara l-bib, minn ħal oħra tal-bib, mhix fri joħorġu mill-kamra. biex nagħtu ftit ċans lill oħrajn Tajjeb, wis, grazzi ħafna lilkom il-koll. Issa, itilqu um kamra bil-mod biex il-petizjonant kun jista tkun tista titkellem. Iva, sinjura. Grazzi ħafna. Nirrappreżenta din il-lega la difensa eh, del patrimonio naturali depana għet nitkellmu fuq dawn id-direttiva tal-habitats fil-Katalonja. Dinja situazzjoni u l-ilment li ħareċ għalant il kummissjoni 2012. Aħna it-tiret l-ikbar eh, fil-Katalonja minkejja dan twetta iħtiġijiet għal tlieta erba u seba. It-tieni l-ikbar ekosistema fil-Peninsula Iberika il-post tagħha u importanti ħafna fuq il-migrazzjoni tal safar bejn l-Ewropa u l-Afrika. Huwa punt bejn daw iż-żewġ delti. Għal ċerti speċi id-delta hija satellita għal iber delta. L-importanza tagħha hija tali li ġiet katolikata. Saret waħda mill-postijiet li hija l-ikbar bħala infrastruttura fi Spanja u hija għandha l-ikbar perċentwali dem demografika. Effetti fuq l-ambjent, f'dak għandu xaqsam mal-habitat tal-safar, per eżempju, fl-axar 14 sena kien tnaqqis ta' 70% ta' asafar li imorru hemmhekk fix-xitwa, li jgħaddu xitwa hemmhekk hemm rapport illi pruvaw nestendu l-pjan ta' protezzjoni fa' reġjun. Dakin l-iktar pjan sinifikanti għall-effett li ġew kawzati tal-istensjoni tal-aeroport f'dak għandu samma natura l-fej. Imma dan għadu ma ġiex publikat f'dawn l-aħħar 15 sena kien hemm diversi li li għadu u l-aħħar verżjoni ma daħliet xej fija. E, dan għandu x-tazamiju erbajn ta' delta dawn aħna għanna eh, problema ta' areas eh, protetti għanna areas ta' irziet, xeċ, għallura dan huwa kollu diffiċli biex napplikaw dan il-pjan għax eh, ma memx korrespondenza ma' pjani differenti hemm eh, hemm wetlands u postijiet oħra rridu nrispondu billi nagħtu dokumentazzjoni xjentifika biex nappoġġjaw dawn il-pjanijiet u meta nwettqu daw id-delimitazzjonijiet u meta jkun hemm pjanijiet speċifika meta naraw il-pjan id-delta huwa każ speċifiku fej delimitazzjoni ta' erja speċifika ta' protezzjoni 146 hija ferm inqas minn numru 148 ta' mit-3500 ettaru aħna għanna areas li għandhom jiddaħlu fil-erja ta' protezzjoni 146 imma 30% biss jiddaħlu fil-pjanta protezzjoni. Dan jikkontempla biss li nindaħlu inkludu f-146 il basin ġdid ta' Delta u il-pjan ma fiħx impenji li huma li hemm fil-istudju tal-impatt għal axmara fl-1998 il-proġett ta' diversjoni kien se jibdel l-erja ta' protezzjoni għal safar. Dan huwa importanti ħafna li jkollna studju xjentifiku kbir biex f'dak li mal-modifika ta' f'dak li għandu xaqsam mal-safar f'din id-delta. Imma di Di eh, fl-axħar dal-pjan speċjali għandu jassigura miżuri speċjali biex wieħed biex il-habitat tal-safari ġew jiġu ftaħħom u għandu jkollna pjan ta' ġestjoni wieħed irid isemmi wkoll l-bżonn ta' estensjoni ta' erja ta' protezzjoni l-impenji maħdu ma ġewx rispettati mill autoritajt Spanjoli hemm nuqqas ta' konformità dak li għandu x'aqsam mal-artikli tal-artikli ta' direttiva dwar il-ħabitis tal-safar. Eccellent. Much. Now the floor goes to the Mela għand il-mikrofonu il-rappresentant tal-Kommissjoni Daniel Fernandez Gomez. Muchas gracias de nuevo, señora Presidente. Grazie għal darbohra, signora President, u nixin l-petizjonanti illi jettaw stampa xaret dak li għam din il-petizjoni u fil-fat dan segwi mal-talba li resqum mal-Kommissjoni għal din il-zona ta' protezzjoni tal-safar fil-delta ta' l fil-fatt din hija mħarsa mill-leġiżlazzjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għand investigazzjoni u segwit il-każ mill-awtoritajiet Spanjoli b'mod partikolari segwiet il-mezzi ta' kumpens illi hemm bażi tal-evalwazzjoni ambjentali tal-bosta proġetti mod partikolari l-espansjoni tal-aeroport ta' Barcellona u ċaqli għadha stant ta' xmara. Bħalissa il-Kommissjoni għadha marċeveċ konferma mill-autoritajiet Spanjoli dwar il-ħarsien ta' dawn il-miżuri kollha illi kien hemm fasla l-kumpens lura fi żmien nittamaw li rnexxina nikkonkludu il- riċerka tagħna permezz tal-mekkaniżmi adegwati nittamaw il-dispożizzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea jiġu applikati minn awtoritajiet Spanjoli. Grazzi President. Thank you. very Grazzi ħafna kollegi. Faddalino Sur Marias, Sur Marias tixtieq titkellem. Mina, xe nitkellem? nirriserva dritt li nitkellem iżjed tard fuq pożizzjoni oħra. Yeah, okay. Uh, we have Sawa smajna l kummenti tijak, smajna l-kommissjoni, unna d-mikrofon l-ura li l-ek jek xi ħaġa ma dak li ntqal. Two minutes max. Sewx minuti mhux iżjed.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 għal kumpens għall infrastruttura għal l-espansjoni tal-port u l-aeroport iżda hemm anke diver il ċaqli li kien hemm fir-rotta ta' xmara aħna mħasbin b'nuqqas ta' konformità ma' regolamentazzjoni ta' direttiva u rajna wkoll nuqqas ta' konformità bid-direttivi tal-habitat u la safar. Ġibna dokumentazzjoni, ehm, dokumentazzjoni xjentifika disponibbli illi turi illi il-frontieri tal-delta tal-Obrogat illi il-fluss l-izvilupp ma segwiex il-kriterji xjentifiċi, il-kriterji li ntużaw kienu dawk tal-izvilupp, u l-interess li ħarsu huwa dak tal-iżvilupp u l-infrastruttura. Għada stant kienem petizzjonijiet li ġibdu l-attenzjoni għal fatt li l-amministrazzjonijiet jgħatu iżjed importanza lill-interessi oħrajn qabel dawk tal-ambjent fejn ma kienx hemm applikazzjoni tad-direttiva għal delimitazzjoni tal-iżvilupp illi sar sa issa aħna rridu raġunar xjentifiku favur il-frontieri attuali. Grazzi. Sur Marija staqbel miegħi li nżommu din il-petizzjoni miftuħa sama l-Kommissjoni tkun evalwat l-implementazzjoni tal-pjan speċjali tad-Delta mill-Awtoritajiet Spanjoli. Iva nista' Signor President. Poli, mela. Nimxu hekk. So we move on to the next. so, ngħaddu għal punt li mess. Bida 8 fuq il-kofinanzjament tal-proġett għal-istrigo strimu daffini illi huwa fiksur tal-liġi Ewropea l-petizjonant mhux preżenti nad il-mikrofonu Liliani Skolinjotis. Madam President. Grazzi, Signora President. Nixtieq nikkonferma illi fid-dawl tal-aħħar komunikazzjoni l-Kommissjoni marċivitx informazzjoni ġdida li turi lill l-proġett in kwistjoni beda jaħdem mod illi mhux konformi ma' leġislazzjoni Ewropea. Aħna ġejna informati illi hemm smieħ għal Novembru ta' din is-sena da stantru naraw il-qorti sejra tajt dwar il-proġett. Jina nfakkar ukoll palmentom żgur tafu Il-Kommissjoni biex ikollha li żiet impatt b'saħħtu possibbli fuq ħajja iċ-ċittadini tat importanza priorità lill-azzjonijiet li għandhom impatt iżjed strateġiku. Aħna konfermajna dan l-approċċ tul l-aħħar komunikat ta' 13 jannar 2017 applikazzjoni aħjar riżultati aħjar tan ma jfissirx li l-Kummissjoni biex titratta il-menti oħra li qed għandha tingħata attenzjoni l kwistjonijiet kollha ta' dan it-tip. Iżda fil-Greċja din tiġi trattata bħala ġestjoni tal-problemi tal-arar. Dan ir-reġjun jista' jkun ta' fragilità għal kumplament tar-reġjun billi kawża arar bekk Aħna ridna nżidu ma' 260 tal-2006 dwar ir-riskju tal-arar. Mela ħana rridu naraw kif nistaw nevitaw il-larar. Aħna tawna il- mapep kolla u l-Kummissjoni sejra zamina il-kontenut tal-bosta mapep. Għanna l-file 2017-2025 dwar il-ġestjoni ta' zoni ta' riskju ta' rar. Dan huwa element importanti tad direttiva sabiex nippermettu evalwazzjoni tajba u adegwata tal-pajjiżi u territorji kontra riskju ta' rar. Bħal ma tafu, il-Kummissjoni nhar 28 ta' April 2017 batet ittra biex tiblokka kollox u stadin nistennew il-riżultat tal-inkjesta tal-awtoritajiet Griegi biex nejnu l-awtoritajiet Griegi mhux bess mill-proċedura ta' ksur iżda anki biex nippruvaw li konna laqad bilaterali dan il-fajl sejjer jissemma flaqa illi ħajkonna fl-aħħar ta' Ottubru fil-Greċja u ħanitrattaw il-files kollha marbuta mal-ksur kollu. L-informazzjoni illi ġiet moddija fil-qafas tal-petizzjoni attwali sejrin jiġu konsidrati kull darba li jiġu mitqisa pertinenti fil-qasam tal-kwadru tal-evalwazzjoni għal reġjun jettika fil-fatt għabbażi tal dak li nsiru nafu mill-autoritajiet Gregi. Sur Marja sissa jiena nixtieq ngħid dan li ġej. Lewnet. Dak li qed jintqal mill-firmatari li għat mistgħux jikunu man għallum hija tassew gravi. Iżda setaw iwieġbu jagħtu reazzjoni għal kummenti tal-Kummissjoni permezz ta' ittra. It-traq li tinsab fil-dokumentazzjoni ta' informazzjoni illi għanna bħala Europarlamentari. Hemm kwistjoni serja ħafna Ira li jiex bil-mod kif ġo organizzati l-affarijiet, flok noħol u struttura kontra l-arar, kollox sar problema graf immens il-Jupoli, l jusmalios dawn huma kollha żoni li issa jinsabu f'sitwazzjoni għar minn dik ta' qabel. Għal stant dak li qed jisqu fuq il-firmatari flok kollok xogħol għal kontra l-arar kien hemm ksur tar-regoli tal-Unjoni Ewropea u l-effett kien wieħed kontrarju. Għalda stant, il-Kommissjoni fl-opinjoni tagħna hija kompetenti għaliex din hija Però proġett li jiġi finanzjat mill-Fondi Strutturali tal-Unjoni Ewropea. Għalda stant qed tikkonsidra l-elementi kollha ta' din il-proġett biex tara jekk hemm xksur jew le. Il-petizzjoni hija kompluta fil-spjegazzjonijiet tagħha u tagħti l-opportunità l-Kummissjoni biex twieġab jekk tixtieq tagħmel dan u il-Kummissjoni dan diġà għalisu. L-applikazzjoni tar-regoli għal kontra l-arar ma jaħdmux kif suppost. Saħan sitra il qorti tal ġustizzja daħlet fil- krittu issa biex tajt li mhux qed jiġu rispettati drittijiet taċ-ċittadini għal sant għandha ssir pressjoni biex niskuraw li l ta' tiġi mħarsa. Mela, ħana ma nistaw nifmu nafu li ħajkun hemm deċiżjoni tal konsil ta' Stat iżda dan ma l-ura bħala Kummissjoni tal il li nirwiġbu l-firmatarja l-dastant il-petizzjoni fl-opinjoni tagħna għandha tinżamm miftuħa. Il-Kommissjoni mbagħad tikkunsidra irraġunari raġunar li ntbas riċentament mill-firmatari għandkom tanalizzaw dawn il-kommenti kollha li jinsabu fil-bażi tal-petizzjoni u mbagħad iva irid uh, isir kuntat anke mar-Reġjun tal-Attika u mal-Ministeru tal-Ambjent. il-Ministru tal-Ambjent u x-xogħlijiet pubbliċi li huwa kompetenti f'dan il-qasam. Il-kwistjoni ta' kif telep l irridu niffaċċjawha. Rridu naraw kif nirrispettaw il-liġijiet f'dan il-rigward qed nara li waslu kollegi oħrajn Greki meta nkunu smajna l-tweġiba tal-Kummissjoni riserva dritt illi nħalli kummenti oħra mbagħad naraw inti kif Ti Tipproponi li nkomplu nimxu. Sissa Korafa? Signora Sakorafa. Late in the afternoon, but still. Merħeba fil-Komitat ta' Tars for Nofsenar. Jana ferudes disgekrin. Iva, il-firmatari ta' din il-petizzjoni edin jajdu li jaru kaza li bil-flus Ewropej, bil-flejs Ewropej, fir reġun ta' Torib Topi Krodafni, għed tiġi finanzjata il- fatt il-xolijiet li suppost qed jevitaw l-arar, repetizjoni tal-arar ta' 8 u design qed imorru għaskaptu tal-ambjent. Naħsbu li dawn l-akkużi għandhom bażi u intbatet fil-fatt formazzjoni addizzjonali l-Kummissjoni. L-Kummissjoni min-ħala tajta li għamandix informazzjoni biex twieġeb dwar dan u li għabbażi tal-70 tal-2007 fuq l-evaluazzjoni tal-riskju u l-ġustjoni tal-arar l-istati membri li jirrisprezentaw il-karta riskju u problemi bl-arar fuq livell ta' baċiri tal-xmajja artiklu 3-2b. U l-istati membri għadhom jippreżentaw il-proġetti għal tal-riskju xin jislu il-baċini speċjalment palma nsibu fit tlieta snin b. Dan l-obbligu jibbażaruħu fuq 6 u tad-direttiva kif ukoll artiklu 4 dwar il-ġestjoni. Sabiex inħarsu l-saħħa tal-bniedem, tiktar annimal, il benestri eccetera. Fid-daw tal-fatt li l-Greċċa ma prezentaċ dawn il-mappa proġetti, il-Kommissjoni deċidiet li toħroġ proġett ta' frazzjoni għal-2005 għal nuqqas ta' mapep u id-għaliex ma kienx hemm pjanijiet ta' evalwazzjoni li tal-Kummissjoni għandha tikkonsidra l-pożizzjoni u l-periklu sarar fil-fatt ġi muri anke bażi xjentifika. Ġeologu u espert ambjentali aħna Dan esperti juru il-ramur tal-ma u ma dawn ferm ola minn dawk tal- tal-xmara nifissa l-xmara tista' taqret l-ekosistem, il-fauna, l-flora. U bekk it-territorju kollu, il-pajzaġġ kollu jinqeret ir-riżultat finali. U dak taħsar l-ambjent u l-ħolqien ta' fenomeni tara fir-reġuni kollha tal-madwar. dan kollu jrid ikun suġġett ta' attenzjoni tagħna għax konsegwenza hi illi tkun qed periklu il-ħajja tax-ċittadini tagħna dastant aħna nisolbu. il-pożizzjoni tinżamm miftuħa. U jekk jixtiequ jiġġievu kompetenti saqsu il-xaħat responsabbli għal-jom. Mela, Honorable Hudis, Grazie President, kollegi. Mela, jena kont jiena fil-fazza nħossib dan it tipu soġġett. Għadda s referenza għal għana kħedin nitkellmu dwar xogħol dan jirrepreżenta anki nfiq negattiv, ħela u dak li għandu jisir u li nipruvaw nifmu in-nies tal-Ingilterra kemm iħossu dan bħala bżonn intom irċevejtu anke informazzjoni addizzjonali li suppost ġiet marbula. Apparti dan smajtu l-kummenti tal-Kummissjoni Mela jiena ma ħassejtx għadni ma smajtx il-kommenti tal-Kummissjoni forsi jekk naraw li xi divergenzi nistgħu nerġgħu nirribattu sa issa t-tweġibi tal-Kummissjoni dwar il-driver tal-firmatari. tal firmatari dawn m'għandhom xi bażi b'saħħi ammens u f'xorta każijiet Mela, il-Kummissjoni trid toġi toġibilità strutturati iżjed bazati fuq ix-xjenza dak li hemm fil- Posizioni Ma mela, il-dokument documento jesmu. Mela, dan għabbaċ l-artiklu erbom. Mela fil-każ ta' xmara mikrolafti possibli ta' tagħti deroga. It-tieni net dan il-xogħol kollox ġera bejn il-komun reġjun Mela mekk għedin niksru il regoli tal-2007 numru 70. Għaliex ma ġiex imwet għal evoluzzjoni tal-riskju tarar permezz ta' studju li għandu xi specifiku u anke hawnhekk mhux inħoss fit-tul il-xmar pikru dafni fil-fat il-qalil ma minn zewċ b'nadi differenti bekk il-riskju tara jitriplika apparti li jirdoppja. Mela għadin ninjoraw wieħed erba' sitta tal wkoll fost posta regolamenti oħra ma nix qegħdin nikkonsidraw il-prinċipju ta' prekawzjoni ta' riskju sta' dan ir-riskju jista' fil fattu jgħat iġi multiplikat is-sebu punt li importanti konsidrat fid dawza dawn ir-raġunijiet kollha, President, kollegi, jiena nipproponi li l-Kummissjoni iżżomm il-pożizzjoni miftuħa. il fatt diġa kien hemm sospensjoni mill-Kunsill ta' Stat fl moldi iżda l-problema x'inhi dan ix-xogħol tqassam f'xogħlijiet iżgħar għadastant irridu nitolbu sospensjoni tal-opri li jkunu għadhom għaddejjin u x'inhu l-każ u hekk konkludi aħna rridu li tingħataġet informazzjoni b'saħħitha ċara konkreta. Grazzi lilek. Mela nista' niftaħ issa dibattitu mela għana qegħdin nitolbu il- għal izziet investigazzjoni b'mod iżjed komprensiv minnaħa tal-Kummissjoni u batna anki itra l-Reġjun ta' Attika. Mella, anki dwar l-infrastruttura, parti l-ambjent din l data qed nisolbuha sabiex ikollna tweġibiet konkreti għala allegazzjonijiet tal-petizzjonanti. U tlabna u kolla għal stampa ġenerali komprensiva tal-proġett. L-iġdanu dak li għani għest, nistaw n-edu bieċiet, iżda l-informazzjoni li ħamiluta għal fil-fat dan il-reġjun tal-Atika u illi hemm kazistika dependenti u ismiħ ħajkun fil-15 ta' Novembru. għadda stant f'kas miftuħ ma nagħmlu xejn, ħlif nibqgħu investigaw iżda wara dan meta tinqata' sentenza jew inkella ngħidu hekk jħorġu b'sentenza nistgħu nirġgħu nkomplu minn hemm. Għall-ewwel darba tibissim li s-sur Marjas fuq kwistjoni griga tarġaw tajt. Mela bekka laqna il-laqa tal-komitat għallum u naħseb li l-koll jistħoq ilna serata sabiħa wara jum da stanz twil, ħerqana nerġa narakom il-komplement tas-serata tajba.